għaliex dan huwa jum partikolari għanna Ministru tal-Ambjent u għalek nirringrazzjah doppjament għaliex ġala darba għandu responsabilta ta' xolijiet kollha għal ċaqliq tal-Kosta Concordia l-bastiment fil-gżira ta' Ġiljo fl-Italja kien ikun iktar jieħu pjaċir jkun bizwit fejn qed isiru dawn l-operazzjonijiet ta' ċaqliq ta' dan il-bastiment, imma le, għażel lilna biex jiġi hawnhekk u għalhekk huwa pjaċir kbir li nippreżentalu l-opportunitajiet jitkellem biex jippreżentanna programm ta' ħidma tal-Kunsill għal-semestru Taljan. Grazzi ħafna President. Membri onorevoli tal-Parlament L-ewwel nett permettu li nirringrazzja lilkom il-koll il-membri parlamentari Ewropej, il-President u l-Viċi President mod partikolari tal-li tajtuni din l-okkażjoni importanti biex niltaqgħu u nitkellmu fl-imkien. U tal-li tajtuni l-opportunità biex niddiskuti ma'kom nippreżentalkom il-programm tal-ambjent tal-Presidenza Taljana. Issa li bdejna x-xogħol tagħna minn xarilu l-hawn. Permettu li nisħaq fuq ħaġa waħda. ir ta' din il-presidenza li tikopera mod kontinu u li għat il-frott ma'kom l-Parlament Ewropew biex bekk naqblu fuq definizzjoni ta' ħut mid-dokumenti u nibdow skambju pożittiv ta' dawk id-dokumenti leġislattivi li ma nkunux nistgħu nagħlqu matul il-Presidenza Taljana. U barra minn hekk ħaniddiskutu ma' dawk l-affarijiet fuq dawk l-affarijiet li intom tixtiequ tiġbdulna l-attenzjoni tagħna. Dan il-punt huwa l-qalbi għax nafu li jekk irridu nagħmlu xogħol li jwassal il-frott f'dawn is-sitt xhur imma fuq kollox fid-dawl tal-leġislatura kollha tagħkom il-kooperazzjoni sfiqa bejn il-Kunsill u l-Parlament huwa punt fondamentali. Jiena nemmen li b'mod partikolari is-suġġett tagħna ta' kompetenza tagħna ġifieri l-ambjent fih ma jistax ikun hemm biss xi differenzi politiċi Il-familji Ewropej kbar fuq is-suġġett tal-ambjent għandhom rwol fondamentali li jsibu qbil biex ikun hemm soluzzjoni ta' problemi li l-parti kbira tagħhom huma nazzjonali, Ewropej imma anke wkoll globali. Għalhekk għandna din ir-responsabilità kbira fuq spallejna. Il-programm ambjent tal-Presidenza Taljana huwa mnebbaħ minn suġġetti ta' kabbir u impigi ekoloġiċi u jisu koll il-ħidma tal-xogħol tal-Kunsil tal-Ministri tal-Ambjent matul il-Presidenza tal-Litwanja u l-Greċja li nixtieq nirringrazzjahom għax-xogħol siwi li għamlu. Dan huwa suġġett fondamentali. Aħna bħala Presidenza Taljana mhux biss fl-ambjent imma fis-setturi kollha poġġejna fil-qalba is-suġġett tal-tkabbir u l-impjiegi. Jiena nħoss illi aħna min-naħa tal-ambjent nistgħu permezz ta' dan il-għan ikonna ruol importanti ħafna. Hawnhekk qed nitkellmu dwar żvolta kulturali, qed nitkellmu dwar il-possibilità li nejnu l-ambjent u fl-istess ħin waslu għal tkabbiru impjiegi. Għet nitkellmu dwar il-ħarsin tal-ambjent li huwa lan u li tagħna, imma fl-istess ħin nifmu li unfemu li fil-pajizi tagħna Ewropej u fid-dinja ma jistax ikun hemm tkabbir sostenibbli u ma jistax ikun hemm impigi ġodda jekk ma npoġġux fil-qalba tagħhom is-suġġett tal-ambjent. Dan is-suġġett l-ambjent huwa fondamentali għal futur kemm ma tkabbir kif ukoll l-impigi tad-dinja tagħna. Din hija l-isfida kulturali li għandna qudiemna. u għalhekk illum dan nistgħu ngħiduh b'dejta li għandna b'evidenza xjentifika. Jekk aħna nafu jekk inqisu l-affarijiet fejn kien hemm żieda ta' invoices bħala introjtu kif ukoll tal-impigi li slimu dan is-settur għas-settur tal-ekoloġija tal-ekonomija ekoloġika. U għalhekk irridu nagħmlu qabża l kulturali u nfemu l kulħadd fl-Ewropa illi it-kabbir u l-impigi jistaw jitwaslu mhux biss fl-ekonomija favur l-ambjent imma fis-setturi kollha tal-ekonomija, anke dawk li huma meqjusa storikament l-iktar ebsin li tasal għalihom. Per eżempju, l-industrija tal-konkrit. Anke f'dawn tip ta' industrija hemm bżonn politika ambjentali. Ma nistax nibqgħu fin-nasba tal-ekonomija favur l-ambjent, ma jistax ikun li nemżu l-ambjent biss fiħdan dan parti biss tal-ekonomija, imma rrid ikun parti integrali tas-setturi kollha tal-ekonomija. Il-Presidenza Taljana kemm il-darba saħqet illi l-priorità tas-semestru tagħna hija l-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi hija għażla essenzjali jekk aħna rridu nimxu fi triq tal-irkupru u għalhekk inwaslu biex ikun hemm il-fiduċja ta' ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet u b'mod ġenerali fil-politika. Hawnhekk qed nitkellem dwar fiduċja fl-istituzzjonijiet għaliex l-elezzjonijiet li għaddew tawna sinjal preċiż. Jekk aħna ma nkunux kapaċi nieħdu deċiżjonijiet ta' malajr u fl-interess ta' ċittadini tagħna li aħna nirrappreżentaw, mhux biss dan il-mandat ma jkunx storiku, imma aħna nissogru nissograw li nitilfu l-qalep u l-ġbejna u l-proġett Ewropew nitilfuh. Hemm bżonn lek li nagħmlu ċaqliqa qabżal qoddim biex bekk Eh, il-pajizi kollha ikunu jistgħu kollom strument effikaċi biex isibu eh, għażliet Ewropej u jlaqwhom flimkien mal-ħtiġijiet ta' ċittadini. Ġifieri żvilupp ekonomiku, ħarsin tal-ambjent, ġdida kontra tibdil fil-klima, dawn huma għall presidenza Taljana il-parti integrali tal-istess strateġija. Għaliex aħna konvinti illi tkabbir li rridu naslu għalih li tista' twassal għal kompetittività tas-sistema Ewropea hija biss tkabbir ekoloġiku. Fuq dawn is-suġġetti aħna ddiskutejna f'Milan fil-laqa ministerjali informali konġunta tal-ambjent u x-xogħol nar is-16 u 17 ta' Lulju li għadda u dakinhar għall-ewwel darba iltaqgħu il-Ministri kollha tal-Ambjent flimkien mal-Ministri kollha tax-xogħol. Flaqa waħda, f'sessjoni waħda biex jiddiskutu dwar l-ambjent u x-xogħol biex jiddiskutu liema ma strumenti konkreti l-pajjiżi tani jistgħu jużaw biex jelbu dak li huwa il-pjaga jen nsejjaħlu tas-seklu tagħna, jiġifieri tal-qatt, speċjalment il qat fost iż-żgħażagħ. L-iżvilupp ekonomiku, il suċċess tal-laqa ta' Milan ikkonferma li l-approċ ta' politiku integrat huwa fondamentali biex nisfruttaw il-potenzjalità tal-impigi u biex nelbu l-sfidi li jiġu mill-tranzizzjoni minn lejn ekonomija bużu baxx tal-karbonju li tkun tilqa li tkun tiflaħ għal tibdil fil-klima u anke tkun ibbażata fuq użu effiċjenti tar-riżorsi u l-enerġija. Aħna ħanaħdmu bil-rida kollha tagħna sabiex bekk matul il-presidenza tagħna id-dokument annwali tagħna għad kabbir ikun fih semmi speċifikament ix-xogħol ekoloġiku. U dan huwa x-xogħol ta' semestru Ewropew għax fil-governanza llum qegħdin jieħdu sem il-Kunsill tax-xogħol u l-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi. Għal daqstant, hemm bżonn li fil-governanza jieħdu sem ukoll il-Kunsill tal-Ambjent biex bekk kull flimkien impoġġu fil-qalba dan is-suġġett l-ambjent. U dan għalhekk jitlob li jkun hemm l appoċ tal-Parlament li huwa tant importanti. Biex ngħaddu minn ekonomija li tkun bbażata fuq il-faham għall ekonomija bbażata fuq il- teknoloġija favor l-ambjent irridu waslu bidliet pozittivi u għalhekk hemm bżonn ta' din it-tranzizzjoni. Is-semestru Ewropew u anke r-reviżjoni fuq medda medja ta' żmien għal l ewropa 2020 għal kabbir sostenibli, intelligenti u inklusiv huma opportunità ta' deb biex bekk id-dimensjoni ambientali tal-istrateġija tkun ċentrali u anke l-proċessi ta' governance. L-sfida tagħna għalhekk huwa li nelbu għal kollox il-vizjoni tradizjonali tar-rabta bejn politiki ekonomiċi u l-ambjent li s-soltu jkunu din jimmiraw li l-impjetti ambientali tal-azliet ekonomiċi jitqisu wara li jisiru, aħna rridu nimxu pari passu mal-azliet ekonomiċi u l-azliet ekonomiċi ma jistawx ma jqisux aktar l-impatt ambientali għaliex l-esperjenza tal-limna illi il-valur ta' rispett tal-ambjent illum il-ġurnata tant huwa msejjes fiħdan il-pajjiżi tagħna u l-Ewropa. Nisar saħan sitra indispensabbli għal pjan industrijali tal-istess imprizi. U għalhekk tajjeb għall imprendituri li jagħmlu għażliet strateġiċi u industrijali li jirrispettaw l-ambjent għaliex dan jippermettilhom li jiksbu iktar profitt. U din hija l-bidla kulturali u din hija l-isfida li għandna qudiemna rridu nitfaw sisim sodi biex naddu għall-ekonomija ċirkolari fejn ma naħlu xejn. Illum il-modell konvenzjonali huwa li dak li tieħu titrasforma u tarmi. U bekk nkun qed naħlu riżorsi, nitilfu materja prima importanti u nipproduċu ħafna skart. Dan il-modell huwa ċara l kulħadd li mhux aktar sostenibbli. Jiswa ħafna flus, inġess, jwassal għal ħafna kriżijiet u għalhekk itjitlef nitilfu l-impigi, kif ukoll nitilfu l-profitti speċjal minn dawk li huma imprendituri. Mid-dibattitu ta' Milan ħareġ ċar li hemm kunsens ġenerali għal tisħiħ tal-proposta ta' dimensjoni di ambientali tal-Governanza Ekonomika tal-Unjoni Ewropea, kemm fir-rigward il-kontenut kif ukoll fir-rigward it-taħid ta' deċiżjonijiet. Bħala President fil-presidenza rotatorja tal-Kunsil tal-Ministri Ewropej tal-Ambjent fix xogħol li ġejjin ħakun impenjat biex nagħti segwitu dan il-proċess ta' tisħiħ tal-lat ambjentali fih dan is-semestru Ewropew u nilqa l-indikazzjonijiet li ħarġu minn Milan. Inħoss li f'din il-milja l-kontribut tal-Parlament Ewropew ħajkun sostanzjali. Għalhekk nittama li jistgħu joħorġu fih dan id-dibattitu tagħkom tal-lum indikazzjonijiet f'dan ir-rigward Jiena konvint li fuq il-kwistjoni tal-kbar li għandhom xaqsmu mal-ambjent u fuq deċiżjonijiet li ma nistgħux nibqgħu nittardjaw u fir-rigward il-ġlida fit-tibdil fil-klima rridu nelbu l-firda u nistgħu naslu għal konverġenza bejn il-forzi politiċi ewlenin dan huwa suġġett tant importanti u importanti li naħlu l-ħin u noqogħdu ninfirdu hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew u fih dan il-Parlamenti Nazzjonali dim stati li jagħmlu passi lura ta' granċ li ma stax tifhimhom fuq il-kontroll tal-emissjonijiet ta' tniġġis mill-Ewropa trixtieq dik l-imbuttatura l qoddim li għal wis żmien kienet imxekla u kien hemm fil fir-roti minħabba lokaliżmi u għażliet parzjali. Il-Presidenza Taljana lek impenjata li timxi lejn definizzjoni ċara u rapida fil-futur fil-qafas legislativ Ewropa u fil-qasam tal-klima u l-enerġija. Dan il-għan daħanna fil-roadmap tal-Kunsill Ewropew ħafna laqat informali fostom dik li għadna kemm intemmejna fil-Kunsill Informali tal-Ambjent fejn aħna fost l-affarijiet l-oħra indirizzajna suġġett rigward ir-riforma tas-sistema Emissions Trading, l-ITS, l-iskambju ta' missjonijiet. biex bekk Fih dan il-Konsill Informali ta' Enerġija ta' 6 ta' Ottubru jkun hemm laqa konġunta u diskussjoni konġunta tal ministra tal-Ambjent u tal-Enerġija. Aħna konvinti li l-politika Ewropea fuq il-bidla tal-klima għandha tkun marbuta u hija marbuta għal dik tas sikurezza tal-enerġija. Impossibbli li dawn l-affarijiet jibqgħu separati. Irridu nkunu lesti għal kopp fuq tibdil fil-klima flima nirrispettaw l-impenn li ħadna s-sen li għaddit Varsavju nippreżentaw il-kontribut nazzjonali tagħna għal tejm globali tal-2015. Għan impenjaw ruħna biex flima jkun hemm s sisien għal test ta' negozjati fiħdan il-konferenza ta' Pariġi. Huwa moment kruċali biex naslu għal ftehim globali. Il-mexxejja, is-summit tal-mexxejja ta' Ban Ki-moon ħajkun okkażjoni importanti biex niksbu progress fil-rigward il-ftejim tal-2015 Pariġi sena d-dieħla. U jiena qed nistenna li f'dik l-okkażjoni ikunu preżenti l-Istati membri kollha Ewropej biex iwaslu leħenhom u li jagħtu l-kontribut tagħhom. Membri onorevoli tal-Parlament, il-Presidenza Taljana tixtieq fis sessjonijiet tal-Kunsil ta' 28 ta' Ottubru u ta' 17 ta' Deċembru 2014 kompatibilment mal-ħin li qed jafas minħabba l-mandat il-ġdid li għadek minn beda tikseb progress sinifikattiv fuq dokumenti importanti. Għal dan enan intenni li l-kollaborazzjoni sfiqa flimkien magħkom il-Parlament Ewropew hija xi ħaġa indispensabbli. Fil-qasam tal-ambjent, id-dossier tal-GMOs hija priorità leġislattiva tal-Presidenza Taljana. Wara snin ta' staġnar fin-negozjati 12 ta' Ġunju li għadda, il-Kunsil fl-aħħar wasal għal ftehim politiku. Il-pożizzjoni tal-Kunsill għandha fil-mira li talħaq bilanċ ġust bejn il-żamma tas sistema ta' autorizzazzjoni tal-Unjoni u l-ħtieġa li nigarantixxu l-Istati membri l-għażla li jillimitaw jew jipprojbixxu l-tkabbir tal-GMOs fil proritorju tagħhom, blan li nħarsu l-aspetti nazzjonali, reġjonali u lokali speċifiċi. Fil-qasam tan delikat li tolqot is-soċjetà kollha mill-bdiewa għal konsumaturi irridu nirrikonoxxu nigarantixxu s-sovranitajiet u l-autonomiji tas-singoli stati. L-opinjoni pubblika Ewropea ta' sinjali ċari anke fir-rigward it-kabbir tal-GMOs u għalhekk inħossu li huwa dmir politiku li nimxu biktar ħeffa kemm jista' jkun għal ftejm bejn il-Kunsill u l-Parlament. Illum il-Kunsil tal-Affarijiet Ġenerali adotta formalment il-pożizzjoni komuni u għalhekk aħna nittamaw motowlini li naslu biex naħdmu flimkien blan li naslu ftejim fuq dan is-suġġett tal-GMOs sa tmim din is-sena. Priorità leġislativa oħra ta' semestru tagħna hija l-proposta fir-rigward it-tnaqqis tal-użu tal-basktiet tal-plastik. tal użu tal basktiet tal plastik qed nitkellmu dwar strument leġislattiv fondamentali li apparti li wassal għal tnaqqis tal-kwantità totali tal-bastit tal-plastik li jintużaw illum ikun jista' jirrappreżenta opportunità tad-deb biex intejbu is-sistema kollha tal-ġestjoni tal-iskart għalek ħanaħdmu sfiq biex naslu għal-ftejn li wassal biex innaqsu b'mod effettiva il-konsum ta' dan l-affarijiet anke permezz ta' zamma ta' dispożizzjonijiet u ta' prassi tajba li diġaw ma eżistenti fuq il-livell nazzjonali. Nittama lek illi l-onorevoli Oken tkun tista' tikseb mandata negozjati diġa minn xhur mix-xahar ta' Settembru biex bekk toħloq is-sisin ħalli tkun tistgħu nilħqu dan il-ftehim mill-aktar fis possibbli sa tmiem is-semestru Taljan fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-effett tal-gas serra, il-programm tal-leġislativ tal-presidenza irrid item il-proċedura normattiva li diġà bdiet. Il-proposta ta' regolament fuq il-monitoraġġ tal-emissjonijiet ta' CO2 fuq trasport marittimu hija waħda mill-prioritajiet tal-presidenza taljana. Id-direttiva fuq il-bidla indiretta tal-użu tal-art, marufa ħjar pala ILUC, impenjatna ferm biex naslu għal kompromess. Konna nitkellmu dwar negozjati diffiċli ħafna u ftehim politiku li ntlaħaq mill-Konsil tal-Enerġija nhar 13 ta' Ġunju li għadda jirrifletta l-bilanċ delikat bejn il-pożizzjonijiet tal-Istati membri. Għaldaqshekk konxi mill-fatt li anke fil-Parlament il-proposta kellha proċedura komplikata ħafna u għalhekk lantana u għalek flimkien mal-Parlament u mar-rapporter l-Onorevoli Torvalds insibu triq u l-kalendarju li huma l-aħjar biex bekk naslu għal ftehim mal-Konsil. Il-proposta ta' riforma tal-ITS fija wkoll importanza partikolari. Irridu nsaħħu u nistabilizzaw il-sistema tal-ITS li tirrappreżenta strument prinċipali ta' ħidma komunitarja fil-ġdida kontra tibdil fil-klima, mekkanizmu trasparenti, sempliċi u li ma jkunx ta' diskrezjonali. Konxu kol mill-fat li l-ħin tekniku forsi ma permettennix li nibdew negozjati mal-Parlament matul il-Presidenza tagħna, imma nittamaw li nkun nistgħu nwittu triq biex bekk intemmu mill-aktar fis possibbli dan id-dokument. Fl-aħħar nixtieq nitkellem dwar il-pakketti leġislattivi fuq il-kwalità tal-arja u l-iskart. Aħna qed ngħidu li dawn huma proposti fondamentali fuq medda medja u twila ta' żmien għall-Presidenza. U għalhekk fiħdan dan l-stennija li qed nistennew biex il-Parlament jih pożizzjoni ħan provaw naħdmu fiħdan il-Kunsill biex nagħmlu xogħol dettaljat fuq il-proposti. L-Italja fir-rigward il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ħad ikkordena xol xogħol u tarrappreżenta l-pożizzjonijiet tal-Unjoni f'ħafna avvenimenti internazzjonali. Fost il-ħafna nixtieq infakkar uħud minnhom. L-ewwel net il-konferenza tal-partijiet fuq il-Konvenzjoni tad-Diversità Bioloġika u l-laqat tal-partijiet firmatari tal-protokoll ta' Nagoya. Mod partikolari il-COP 12 li ser isseħ f'Korea tisfel fl-ewwel nofs ta' Ottubru li għanda fl-antaħħa illi tivvaluta l-progressi li saru fit-twettiq tal-pjan strateġiku tal-konvenzjoni. Ħajkun il-post fejn għandna niddeċidu biex intejbu l-affarijiet biex tiġi garantita l-inilħu l-anijiet ta' Ajki u anke biex natu u għal proċess ta' definizzjoni mill-ġdid tal-għanijiet globali f'ta' żvilupp sostenibli fil-qafas wara l-2015. Il-Presidenza jimpenjata biex bekk l-Unjoni ikollha rwol lin u kostruttiv biex dan l-avveniment ikun suċċess u anki jitwettqu bisħieħ id-deċiżjonijiet kollha tal-konferenza. Nirringrazzjakom, nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzjakom il-koll għall-attenzjoni li tajtuni imma fuq kollox Nafda illi fuq suġġetti bħal l-ambjent li hija l-kompetenza tagħkom fil-Komitat u anke fil-Kunsill Ewropew nistgħu naħdmu mod intensiv, speċjalment bi spirtu kostruttiv u mingħajr noqogħdu nkunu parzjali. L-ambjent infakkar li forsi iktar minn kwalinkwa suġġetti ieħor qed jitkellem fuq il-ħajja u l-futur tagħna imma l-futur speċjalment ta' ulidna u tal-ġenerazzjonijiet tal-futur. Il-ħidma tajba lilkom il-koll u anke l-President Lavija u lest nilqaxi mistoqsijiet li sta' jkollkom. Grazzi tal-li tajtna rappresentazzjoni dettaljata tal-prioritajiet tal-Presidenza Taljana u nibdow blower round ta' mistoqsijiet minnaħa tal-koordinaturi li nistaqsijom idumu bis żewġ minuti fid-diskorsi tagħhom. Umbat ikonna l-ewwel tweġiba minnaħa tal-Presidenza tal-Kunsill il-Presidenza Taljana. L-ewwel Peter Lise. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Ratspräsident. Ich freue mich als Koordinator der Grazie tassew. Bħala koordinatur tal-PPE, jina qed nieħu tassew gost illi għandna żewġ ministri preżenti mill-Presidenza Taljana mill-gvern ta' soċjaldemokratiċi fl-Italja għandkom il-Parlament bħala priorità ta' komunità ta' sew etnuħu gost għandkom avveniment ta' sew importanti dak tal-Kosta Konkordja bħalissa imma xorta tinsab hawnhekk. Nixtieq nirreferi għal miri ta' sena 2020. Li semmejt inti u importanti aħna niżguraw fil-Kunsill ta' Ottubru din il-proposta tingħata priorità jiena tkellimt mal-kollegi fil-komitat il-ġimgħa li għaddiet dwar il-mira ta' 40% ta' CO2 illi ma totpoġġiġ f'dubju bl-ebda mod u jekk joġbuk għamel kull tip ta' pressjoni u uża l-influenza tiegħek fil-Kunsill. Kien hemm femmit differenti li ġew espressi fil-Parlament dwar jekk għandniex mira waħda jew tlet miri. Il-maġġoranza tal-Parlament flimkien mal-grupp ta' ħidma tal-PPE taħseb illi hija idea tajba li konna tlet miri għaliex wara l-evalwazzjoni ta' impatt tagħna naraw illi dan huwa tajjeb għad kabbir u għall-impjiegi u inti għadd illi l-potenzjal għad kabbir u l-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi f'dik li hija teknoloġija ambjentali aħna għandna nisfruttawhom. 30 fil-mija enerġetika kif qalet il-Kummissjoni llum dan huwa parti minn dak il-pakket. Hekk jogħġbok, żgura li għall-inqas niksbu dan. Għamel kemm jista' jkun pressjoni. Din trid tkun miżura li tiġi implementata. Imbagħad għandna aktar minn biljun euro illi jintefqu fuq l-importazzjoni tal-karburant eh, ġej mill-fossili, l-fossil fuels bażi ta' kuljum mir-Russja u forsi iva din ħaġa rridu nikkonsidrawha. Issa l-Onorevoli Mattias Grote. Grazzi tassew. Il-fatt illi intom tridu tamlu li l-industrija aktar sostenibli, aktar kompetittiva u t-ġenera l-impjigi, naħseb li xi ħaġa tajba. Tridu toħolqu din il-bidla ħafna mill-kollegi tija kienu għawnek u kull sitxur ikonna program minnaħat tal-presidenza u aħna nafsu e, veloċità ta' TGV, e, eh, ferrovija TGV, imma mbagħad fil implementazzjoni naraw illi tassew nimxu bil-mod. Iva, irridu nanticipaw idħul fis-seħ tal-miri li aħna stabilejna. Għanna qed nidħlu f'sogru illi jista' jkun illi nikkawżaw danni serji u għalhekk 2017 irridu nagħmlu implementazzjoni issa dwar il-kop l-Europa t-rapprezenta li l-annifisa, l-Parlament, ikonna dawn it-taħdidiet, imma mbagħad kollox jisfaxxa fi xej meta ngħidu xodot finanzjari għandna fidejna illi jridu jingħataw fit-28 stat membru. Irridu naqasmu il-fondi b'mod aħjar taħt il-Presidenza Taljana u nsemmaw leħinna b'aktar qawwa meta nindirizzaw in-naħa finanzjarja flima dwar l-efficienza enerġetika. Irridu ngħidu illi hija aktar minn dak li nixtiequ imma inqas minn dak li ddeċieda l-Parlament 40% jekk neħi 30% hemm tnaqqis ta' 10%. Kieku zammina mill pożizzjoni tagħna konna nejnu l industrija u iva konna u impiegi u tkabbir. Issa nittama li permess tal-presidenza tagħkom intom tirrealizzaw il iva din hija ċifra fejn fija ftit lok għal manuvra. Grazzi, issa jien dan kien għal ICR. Thank you very much we are concerned across Europe now with energy security. Grazzi, Anna. din. Dan it-ħassib ta' sigurezza tal-enerġija u jiena nixtieq nisma x'għandu xi jgħid, il-ministru dwar il-fracking u jekk għandu x'moħħ li jsir xi progress f'dawn is siċċur illi ġejjin. Issa fżemm il-liberali l-Onorevoli Torvalds. Grazzi President. Grazzi sur Galletti tal-prezenza tijak. Aħna tassew kontenti bil-prezenza tijak u tassew nittamaw illi f'Diċembru nkunu kontenti u kol meta najdulek arrivederci. Fala rapporter għad dossier ILUK u għajdu dwar xi minoranza li tista' eh, tiblokka fil-Kunsil dwar l-ILUK. Tista' telabora fuq il-possibiltajiet li għandkom sabiex eh, intom tneħħu dan il-blok li jista' jkun hemm fil-Kunsill. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Katerina Koneċka. Natik merħba, Ministru, fisem il-grupp GUE NGL mhux ser ikollok kompitu faċli. Aħna nixtiequ nitolbuk biex inti tagħmel ħaġa waħda. Et tismani Ministru? Nixtiequ nissuġġerixxu biex inti bħala persuna li suppost tieħu ħsieb l-ambjent tagħmel konsultazzjoni immedjata dwar il-ftehim TTIP għaliex dan il-ftehim iva huwa marbut mal-ambjent. Jina żgur illi tifimna TTIP huwa dwar industrija tal-kimika, sikurezza tal-ikel dwar l-standards illi aħna għandna fl-Ewropa. Aħna naħsbu illi meta l-Kummissjoni tinnegozja minn wara l-kwinti għandu jkun fidejkom bħala kunsill illi tarfu lil pubbliku dwar dan is-suġġett u tajdunna x'inhi il-fema tagħkom dwar dan il-ftehim u negozjati għal-ġejjeni għaliex kif jinsabu l-affarijiet bħalissa mhuwiex aċċettabbli għalina aħna nibżaw li l istenders ambientali u standards soċjali tagħna jinsabu f'sogru minħabba l-istat attwali tan negozjati ġaħġa oħra illi inti semmejt fid-diskors tiegħek. Il-leġislazzjoni ta' l-iskart. Inti qed illi aħna għandna kriżi fl-iskart u jaċaġa ma sawx naċċettawa fuq medda twila ta' żmien. X'ħat għamlu? Għaliex fl-Italja iva hemm kriżi marbuta ma' l-iskart. L-iskart inġess, inġess eh, l-ilma tal-pjan u aħna maħniex preparati x'ħan għamlu fil-ġejjeni, x'ħat għamlu, x'tip ta' standards ħat u ħalli jiġi evitat li jisir dak li jisir f'pajjiżkom issa ngħaddu il-kelma għall grupp tal-ħodor. Grazzi President, grazie Ministru għall-introduzzjoni dettaljata tiegħek għax-xhur li ġejjin li jkunu sitt xhur ta' sfida. U jiena wkoll nsab ħerqan li ngħidlek arrivederċi f'kollega tiegħi mill-għalde, imma mod ta' ħbiberija, mod amikevoli. Waħda mill-ikbar prioritajiet. Il-pakket tal-2030, pakket tal-enerġija u tal-klima li ħieġu diskuss u fil-kummenti tal-bidu tijak intijet illi se jkun ewlieni li l-Unjoni Ewropea tkun maquda. Dwar dan il-Parlament huwa maqud, għandu pożizzjoni ċara mens dwar kif naħsbu eh, li għandha tkun l-għamla tal-pakket tal-enerġija, pakket iġifiri tlet miri vinkolanti, tnaqqis tal-emissjonijiet, l-enerġija li tġedded u koll li, li sarfu f'miri nazzjonali u dwar l-effiċenza Dwar l-effiċenza illum il-Kummissjoni tatna ċifra ta' 30% biss anke jekk il-Parlament huwa favur l-40% u favur miri vinkolanti. Fek Iva, eh, nisabu fuq ix-xwiek għal dak li ħatam il-Presidenza Taljana u l-Kunsill ħalli konna pakket miftijem maqbul bi tlet miri vinkolanti u jiena nisa perqan illi nisma xajajt il-ministru dwar dan id-dibattitu il-kwistjoni l-oħra l-ima taħt il-presidenza taljana aspettew li jeni il-finanzjament. Sissa l-Unjoni Ewropea ma, ma kellix pożizzjoni ta' finanzjament għaliex dejjem ikunu l-istati membri separati li jagħmlu l-wedit tagħhom. Hija xi ħaġa li mhix prevedibbli u twassal għal nuqqas ta' ċertezza dwar fejn tinsab l-Unjoni Ewropea f'dak li huwa finanzjament. Inti f'dawn is-siċu li ġejjin ħadd iżgura illi l-Unjoni Ewropea tmur flima pożizzjoni maquda dwar il-finanzjamenti u mhux eh, pożizzjonijiet mhux prevedibbli ta' kull stat membru issa dwar il-monitoraġġ l-MRV tal-tbaħħir trasport bil-bahar, wieħed mill-ftit l-dossier, saħan ikonkludu taħt il-presenza taljana għet nisma' li hemm xi kwistjonijiet dwar it-trasparenza. Tista' pozizjoni pożizzjoni ċara dwar il, dani dan id-dossier tal-baħir u trasport bil-bahar. Grazzi tassew. L-aħħar intervent, l-Onorevoli Pedicini għall-IFTD. Grazzi, President. Anke jenna ringrazzja l-Ministru tal-parteċipazzjoni tiegħu. Jina nsab hawnhekk u nirrappreżenta tip ta' esperiment għaliex jiena ġej mill-grupp EFTD u qed nirrappreżenta l-Movimento 5 Stelle u għalina importanti, importanti demokrazija diretta. Namillek mistoqsija ta' ċittadini, mux tijaj, jew tal-grupp tijaj. Minħabba il-miri ambizjużi għal pakket tal-enerġija u l-klima l li ġifiri naqsu l-emissjonijiet ta' gazzit b'effett serra b 30% u ikonna kwota ta' 27% enerġija li t-ġeddet, jekk Jekk inqisu li inti tkellim dwar għażliet ekonomiċi li rridu jitqisu u l-impatt ambjentali, l-mistoqsija tiegħi di x'taħseb Presidenza Taljana dwar id-deċiżjoni tal-Gvern Monti eh, kif ukoll Prodi u approvata mill-Gvern ta' Renzi dwar l-idrokarburi fl-Italja u l-estrazzjoni offshore u fuq l-art. Din id-deċiżjoni kellha effett fil-Kroazja. U x'taħseb li ħajkunu l-impatt dak, dak li huma karċinoġeni? Fl-Italja, l-iktar f'naħat isfel tal-Italja minħabba l-espożizzjoni, l-esponiment għall-idrokarburi u kol il-bjar il ta' estrazzjoni. Għalix kena provi xentifiċi. Imma jek l-iskopu għalli naqalaw il-flus il mux aħjar nirdupjaw il-royalties minn 7% għal 14% flok nirdupjaw il-produzzjoni u bekk nirdupjaw it-tniġġis ambientali. Grazzi, kena l-ewwel tal-koordinaturi, issa naddi l-kelma lill-Ministru ħalli jkun jista' jwieġeb. Hekk jogħġbok wieġeb f'ħames minuti għaliex għandna ħafna aktar kollegi li jixtiequ jintervjenu. Tajt nibicċa xogħol jibsa hawnhekk imma ħaniprofa. Skużawni jekk fuq uħut mill-mistoqsijiet tagħkom għal uħut mill-mistoqsijiet tagħkom mhux ser inwieġeb mod preċiż. 30% ta' effiċjenza enerġetika. Li dan il-limitu dan il-limitu ta' 30%. Dwar dan, jiena nemmen illi din l-effiċjenza enerġetika jista' jkollha impatt importanti fuq il-ftehim tal-klima u l-enerġija 2030 illi kifat fil-bidu ta' interventi hija xaġa ta' sew strateġika l-Presidenza tagħna u anke għall-Kunsill kollu nimmaġina kif ukoll għall-Parlament Dan huwa suġġett marbut ma' l tagħna bħala Presidenza Taljana qed tkabbiru l-impjiegi għaliex l-iżvilupp tal-effiċjenza enerġetika joħloq tħul għall-intrapriżi joħloq postijiet ta' xogħol joħloq tkabbir iktar l-SMEs illi bħalissa qegħdin l-aktar isofru minħabba l-kriżi. Għandu impatt fuq is-sikurezza ambjentali nistaw nifrankaw l-enerġija u bekk inkunu aktar indipendenti f'dik li hija sikurezza tal-enerġija għalhekk iva nemmen li huwa suġġett prinċipali. L-intenzjoni tal-Kunsill hija illi naħdmu flimkien ħalli jkollna l-istess pożizzjoni għal kunsill tal-26 ta' Ottubru bes sibna nagħmlu dan u aħna dan sinjal irridu nibbatuh li ċittadini Ewropej għall-għanijiet li kont qed ngħidilkom qabel imma anke Rridu nibatu dan is-sinjal fl-okkażjoni tal-konferenza ta' Lima f'Diċembru u f'Pariġi f'Diċembru 2015. Hija sfida kbira dik li għandna qudiemna għaliex mhux kulħadd jaħsibha bl-istess mod. Hemm pajjiżi li jirdu jiksbu iktar, hemm pajjiżi li jirdu jiksbu inqas, hemm minnu ambizzjuż u hemm minnu mhux daqshekk ambizzjuż. U se jkun kompetu tal-Presidenza Taljana li ssib ftehim ambizzjuż kemm jista' jkun fejn jaqblu miegħu il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea dwar l-ITS. Għattu fir rapport tiegħi taftuħ fil-diskors taftuħ anke dan huwa marbut mill-qrib mal-ftejjim tal-klima u l-enerġija li aħna rridu nsibu fl-interess tal-istess kunsill. Jekk aħna niksbu kemm jista' jkun progress dwar dan id-dossier. Huwa importanti li naslu għaliex is-suq tal-ITS jagħti aktar trasparenza lis suq jagħmlu aktar kredibbli u jgħin sabiex innaqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra. Issa, aħna nistennew li l-Parlament jagħmel id diskussjonijiet tiegħu mill-aktar fis possibbli dwar dan id-dossier ħalli aħna nkunu nistgħu navanzaw fi diskussjonijiet tagħna. Dwar lajluk. Kif tafu il-Kunsill dwar dan id-dossier diġà sab ftejjim f'Ġunju li għadda u aħna lesti illi niffinalizzaw din id-direttiva illum qabel għada flimkien mal-Parlament Ewropew Nafu li d-dibattitu xejn mu faċli. Fl-ebda istituzzjoni. Fi żewġ istituzzjonijiet kien hemm eh, ħafna diskussjonijiet fid-dettall u l-Kunsill jista' jserraħ fuq pożizzjoni b'saħħitha illi tirrappreżenta kompromess siwi. Nemmen illi hawnhekk għandna l-elementi kollha meħtieġa ħalli niffinalizzaw id-dossier issa il-ftejjem mal-Stati Uniti, it-TTIP. Bħala presidenza aħna n negozjaw għedan il-qafas tal-Kunsill għal kummerċ barrani. Aħna irridu reċiproċità, irridu xogħli li jsir b'mod parallel u kol protezzjoni ta' l-standards ambientali Ewropej imma anke standards soċjali u ta' xogħol dwar dawn il-valuri, dwar dawn l-anijiet, dwar dawn il-kriterji, aħna m'għandniex lan illi nerħu, ma rridux inċedu u ħanitolbu aktar trasparenza. Issa, l-iskart. Jider biċċar illi hawnhekk irridu namlu pass il-qoddim għal pakett ta' enerġija safja fl-Ewropa aħna nagħtu importanza kbira. F'kull parti tiegħu dan il-pakett anka dik il-parti marbuta mal-iskart. Mhux se noqgħod nitkellem dwar il-gwaj tal-pajjiż tiegħi għaliex ngħid nirrappreżenta lil kunsill illum u ma jidillix illi kun sew illi jiena nitkellem dwar il-pajjiż tiegħi. Spiss ninsew illi fit-territorju nazzjonali tagħna hemm reġuni illi jilħqu livell ta' riċiklaġġ fost l-ola livelli ta' riċiklaġġ fl-Ewropa. Ġifieri aħna m'għandniex il-problema e, tal-iskart aktar minn kull pajjiż ieħor, xorta ħażina l-problema tal-iskart hija problema li tolqot l-Ewropa kollha l-pakkett tal-iskart ġie adottat mill-Kummissjoni dan l-aħħar. U bekk huwa diffiċli li jkun fost dossiers prioritarji għalina. Iżda dan ma jfissirx illi mhuwiex priorità għalina. Il-kompitu tagħna ħajkun li nippruvaw niksbu kemm jista' jkun fih dan il-kunsill. U dan jidher biċ-ċar meta taraw illi aħna qegħdin nevalwaw ne illi l-proposta ministerjali tiġi diskussa diġa f'Ottubru. Dwar l-emissjonijiet tal-trasport bil-bahar. Aħna narfu kemm importanti dan id-dossier anka fil-kuntest ta' negozjati internazzjonali. Il-Presidenza tara fl-eżitu tal-vot mal-ewwel qari tal-Parlament Ewropew u għalhekk lesti illi nimpenjaw ruħna mill-aktar fis possibbli ħalli niffaċilitaw Ftejin, Ser nippruvaw nikkuntatjaw ir-rapport, il-rapporter il-ġdid hekk kif intom tinnominawh ħalli nkunu nistgħu intemmu flimkien dan id dosjer Dwar l-aħħar mistoqsija, it-ħaffir. Taffir għaż suġġett sensittiv u mhux ħan semmi l-pajjiż tiegħi għal raġunijiet li għattilkom qabel. Imma xtieqilkom li anke fl-Italja bħal pija tal-Ewropa nafu eżattament x'inhu l-impatt ta' tħaffira żejt. Il-liġi Ewropea dak li huwa tħaffir ta' żejt tmur li l-insew hija fost l-aktar regolamentazzjoni restrittiva fl-Ewropa. Dan biex nurikom, nurikom kemm naħna nagħtu importanza lil dan is-suġġett. Aħna nqisuh suġġett importanti, suġġett ewlieni u bekk tuħdu xsib mhux warbu fuq livell Ewropew dwar ix-xejn Ma jeżistix dossier leġislattiv jekk eh, rridu nibdew diskussjoni dwar dan is-suġġett u l-impatt ambjentali li l-gas tax xejn jista' jkollu b'mod partikolari fuq territorju Daqshekk fraġli bħal dak tal-Ewropa, il-Kunsill mhuwiex kontra, l-Presidenza Taljana mhijiex kontra illi nibdew dawn ix-xogħlijiet. Grazzi għat weġibiet tiegħek. Issa għandna 23 kollega illi jixtiequ jintervjenu. 12 il-kollega jistaqsu. Ikonna t-tini round ta' tweġibiet Mbagħad naraw Nivo Belet għal PPE. Żewġ minuti jew inqas jekk tistgħu. Grazzi President. Ħaniprova nirrispetta il-ħin allokat għalija, Ministru, merħba, nsellimlek. Senżon fil-qosor għalek għalix ħafna mill-mistoqsijiet diġa saru u inti tajt weġibet eccellenti. Huwa jum importanti bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-effiċenza tal-enerġija din il-mira ta' 30% illi issemmit. L-effiċenza enerġetika hija kruċjali l-kol naqblu sabiex innaqsu il-dipendenza enerġetika tagħna fuq ir-Russja 5% aktar ambizzjoni fl ambizzjoni fl efficienza enerġetika ifisser illi għanna bżon ta' 11% anqas ta' gas. Ivan serħu fuq il-laqa tal-Konsil f'Ottubru fuq il-Presidenza Taljana biex ikonna mhux biss maġġoranza imma jkollna l-appoġġ ta' 28 stat membru wara din il-mira tal effiċjenza enerġetika. Ministru, mistoqsija dwar it-naqis fi CO2 u il-Sistema Ewropea tal-ITS, il-kollega tiegħi Mattias Grote diġa irrefera għal riforma strutturali illi aħna neħtieġu. Nafu illi il-prezzijiet naqsu mens u mem lebda inċentivi biex l-industrija tinvesti f'teknoloġija innovattiva. Nittamaw, nittamaw li nitaqbel li hemm bżonn ta' riforma strutturali. Li aħna irdu nagħmlu progress dwar dan id-dossier dwar din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea fix-xogħol li ġejjin Aħna konxi mill-fatt li mhux ser ikun possibbli li niffinalizzaw id-dossier eh, mirakli jistgħu jiġru imma mhux dejjem possibbli. Forsi niffinalizzawh fil-presidenza ta' wara, ma forsi stejt ħaġa iktar kif qal Mattijax, kif staqsik dwar il-żmien u l-iskadenzi għall-implementazzjoni għalix min irid jagħmel front loading, min irrit jantiċipa. mux qed nireferi għal 2020 imma 2017 ċaħġa dwar il-kredits internazzjonali tista' tgħidilna xi ħaġa. Sistema saddum ddum sal-2020, forsi tgħid kemtej dwar il-femiet personali tiegħek, dwar l-iskadenzi, dal-waqt nispiċċa, u kol dwar l-allowances ta' backloading, ċa jiġri fis-snin li ġejjin ħadd integrawhom fil-riserva ta' stabilità tas-suq. Grazzi, grazzi Ivo. Issa fisem l-essendi l-Onorevoli Kinnici. Grazzi President, grazzi Ministru għal prezentazzjoni bir-reqqa tiegħek u anke passjoni kbira illi inti għamil dwar program tal-presidenza taljana dwar kemm inti l-est li twieġeb għal mistoqsijiet tagħna. Issa, għandi mistoqsija. Nixtieq nagħmellek. Fl-ambidu tar-reviżjoni tad-direttiva 94 62 dwar li pakketjar il-Parlament qed jipproponi illi jitnaqqas il-konsum tal-plastic bags. X'ha tagħmel il-Presidenza dwar dawn il-miri, dwar dawn it-targets? U kif se taqqat il-ħtieġa ta' proċ komunitarju ta' tnaqqis tal-plastic bags ma l-istrateġiji u l-aħjar prassi li diġa hemm fuq livell nazzjonali f'ċertu pajjiżi, fost dawn hemm l-Italja il-presidenza setet biss tamer referenza dwar il-pakket il-ġdid tal-iskart u negozjar. X'approċċ ħajkollha l-presidenza? U x'riżultati fih dan il-kunsil tixtieq li tikseb fl-aħħar ta' dan is-semestru? Grazzi. Fisem li sijar. L-Honorable Gerling. Honorable Gerling. Skużani, President, kont medija nitkellem. Mistoqsija sempliċi immens. Il-Ministru, motta sew ġentili, introduċa il-diskors tijaw bil-prioritajiet bil tijaw un-bat kena 18 minuta ta' taqsira, ta' agenda, ta' linji ta' politika ambientali fl-Unjoni Ewropea ma tantx fimtu. L-iktar, f'termini tekniċi, xħaj għamel? ħaj ħajkollu u x'ħaj jistaqsi l-uffiċjali tiegħu. Jista' malaj malaj jagħtina it-tlet prioritajiet ewlenin tiegħu xirrit jisolvi u fej irrit jasal sal-axħar. Ta' din il-presidenza. Fisem l-alde, il-kollega Ris. Grazzi, President. Jiena u kol mux anħu Għalix qed nara illi il-Ministru ħajkollu biċċa xogħol u jġib għall-mistoqsijiet tagħna illum wara nofsinhar. Nixtieq nirreferi għal GMOs tip ta' restrizzjonijiet jridu jsiru mill-istati membri ġejt maħtura rapporter dan l-aħħar u ħanieħu responsabiltajiet minn Corin Lepage, suġġett delikat, sensittiv immens, ipersensittiv, u f'ċertu pajjiżi fl-Ewropa huwa suġġett ta' sew jaħraq. min qed jitkellem dwar dan il bdiwa il-konsumaturi, din jistennew ħafna minn għandna, l-standards huma għoljin immens. Qed jistennew ħafna minn għandna. Inti qed li jinstabet pożizzjoni komuni, imma aħna ma kenniex il pożizzjoni fil-Parlament Ewropew, kif tafu l parlament Ewropew kien ambizjuż immens għal raġunijiet tiegħu kien hemm unanimità aħna mhux ħanċedu, mhux ħaniċċaqalqu mill-pożizzjoni tagħna. Id-data kienet dik tal-2011 iżda kollox kien imwaħħal fil-kunsil għal dawn l-aħħar tliet snin bħal ħafna affarijiet oħra. Issa inti kont ottimist illum dwar dak kollu li se tagħmlu matul il-presidenza tagħkom, jiena qed nieħu gost għax il-kol nixtiequ nagħmlu hekk. Imma ejdenna, għalix taħseb illi ħajġrijek? Għalix inti daqsek ottimist? Iva, inti... Eh, eh, ħajna ħat fittu imma nishtiq ngħid illi fil-Belġu kellna kampanja dwar il-ħela ta' l-ikel, 9 miljun tonnellata ta' ikel jinħela fl-Unjoni Ewropea fis-sena inti illi ħatiħu passi u azzjonijiet fil-gwar ta' dan u aħna irdam li ħaġa li ċittadini huma tassew imadbin. Issa naddi il-kelma li Sinjora Oken. Grazzi President. Merħba. Grazzi, grazzi tal-li semmejt ir-rapporti il dwar il-basktijiet tal-plastik. Jiena tassew rikonoxxenti u nittama illi inti tagħmel kemm jista' jkun pressjoni ħalli konna leġiżlazzjoni b'saħħitha. Nixtieq ngħid xi ħaġa, jiena gburija b'xi ħaġa. mira reali ta' tnaqqis u kważi l-partijiet kollha huma wara din il-mira ta' 50% fi 3 snin u 80% fi żmien 5 snin. U t-tieni punti tiegħi aħna tlabna għal sistema ta' prezzijiet mandatorja għall-inqas. Fir-rigward tas settur tal-ikel dawn iż-żewġ miri, naf illi l-Italja kella leġiżazzjoni ta' sew progressiva u nittama li tappoġġana hemmhekk u nittama u li taħdimu aktar dwar l-iskart bitna aktar tnaqqis għall-ewwel darba qed neħdu l-affarijiet bis-serjetà, għandna tnaqqis. U għandna bżonn iżda ta' prevenzjoni wkoll. Nixtieq nżid xi ħaġa dwar il-kwistjoni tal-GMOs. Għaliex aħna eh, sibna illi jista' jitrattom il-Ministru ta' wara, ma nittamaw illi inti segwi l-linja ta' Junker u tgħid li mhuwiex aċċettabbli. Li żewġ terzi tal-membri fl-Unjoni Ewropea huma kontra. Irridu ġestjoni biex aħna ikonna sistema li, li taħdem. Irridu dan l-appoġġ. L-iskart. Jiena kont fil-reġun tal-kampanja, kont fil-reġun tal-Lazio, fl-imkien mal-Komitat Peti, għal-petizzjonijiet, Iva fl-Italja mandkom sistema perfetta u aħna għanna eżempji. Ħafna eżempji ta' fej l-affarijiet sejrin zmerċ. U jiena nitlob illi intom issolvu l-problemi ħalli l-Italja ikolla u koll itmun fideja f'dik li ġestjoni tal-iskart u emmek għatu titwila daqxej fi reġun li reġun tal-kampanja. Grazzi, qabel ma nieħdu l-mistoqsija li jmiss, nixtieq nitlob lill-kollegi biex nkun nistgħu nibdlu il-programm. L-Ewropa qed tagħmel minuta ta' silenzju għal vitmi ta' titjira ta' u għalek bekk nitlobkom li tagħmlu minuta ta' silenzju nkom ammaraw titjira MH17. Grazie per eh, questo gesto simbolico ma importante. E adesso passo la parola. Grazie ta dan il gesto simboliku. Issa e sana del kelma fisem li FTD il-Marco fronte. Grazzi, Grazie President. Ministru, suġġett illi diġa trattajt inti. Ħanidħol fid-dettall, suġġett ta' tħaffira żejt. Inti taf li l-Kroazja il-kantat 29 eh, zoni fl-Adriatiku biex taffer l idrokarburi rajna fil-gazzetti u rajna illi kienem appoċa l din inizjattiva. Inti, et illi jem regolamenti stringenti, iżda il-protezzjoni tal-ambjent li huwa daqshekk importanti u diġà huwa kompromess bħal dak tal-Baħar Adriatiku ma taħsibx li għandna u l qabel kollox u tista' tkompli titkellem dwar żvilupp sostenibbli imma fl-istess waqt inti tinvesti fl-enerġija ġejja mill-fossil fuels issa Elizabetta Gardini biex tagħmel mistoqsija tagħha. Iva, Iva President Mussen miħu fit-tul, l mistoqsija mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Nistaqt nitkellem dwar il-konferenza flima. Jiena minn Copenhagen Lawn segwejt l-iżviluppi tal-konferenzi tal-kop u f'dawn l-aħħar snin b'dawn dan l-istaġnar eh, li fl aħħar minuta nelbu ħsibna li tanna fisqaq, f'punt li ma jinfit, f'triq li ma tinfit. U għalek, fid-dawl ta' Pariġi, xettam, xatamlu biex nelbu darba l-dejjem din is-sitwazzjoni għaliex aħna nafu li għanna għaw il-krizi imma irdu nelbu din il-perspettiva illi tpoġġi l-politika tal-ambjent liktar tal-klima f'kompetizzjoni u f'kontrast mal-politika tal-kompetitività. tal kompetitività tal xtaqt nifhem aħjar x'għandek moħħok inti. Xi ħaġa oħra li tinteressani. Inti tkellem dwar il informali ta' Milan illi eh, fiha ġabru l-Ministri tal-Ambjent u tax-xogħol. X'ħa tagħmel il-Presidenza Taljana f'dik li hija Ekonomija ċirkolari. Grazzi, issa l-Viċi President Pozz. Thank you, Chair. Grazzi, President. Ministru, jiena għandi mistoqsija sempliċi. il disruptor dawn marru fuq wara tal-agenda. Il-Kommissjoni mhix tatina il-tweġiba li għanna bżon fil-Parlament, u għalhekk aħna nixtieq nkunu nafu issa jekk il-Presidenza ta'kom Eh, li kienet issa tant vaga fuq dan il-punt, ma nafx hekk hux bom jamlu xi ħaġa dwar dan din il-problema. Grazzi ħafna. Signora sinjura Kitkanen. Grazzi, President. Jina, l ewwel ħaġa nixtieq għalek, Sur Ministru għaliex naħseb elaborajt u eh, tajtna diskors tajjeb ħafna dwar l-ekonomija ekoloġika. Emmek hawn il-ġlida bejn l-industrija u l-ambjent. Miex ġlida bejn eh, żewġ osma tal-industrija. Qed noħol u l-impjiegi u opportunitajiet għal eh, konsumaturi għal ċittadini kollha fl-industrija. U allura din hija ġlida wkoll bejn in-negozji fl-industrija. U allura il-ħidma il-biċċa ibsa se tkun din. Fil-fatt inti din etta, mod tanċar. Issa dwar l-ekonomija ċirkolari u anka l-effiċenza tal-enerġija kif ġa saqsew numru ta' kollegi qabli minna xek forsi, jek forsi, forsi ma fimċina, jina xtaqt nerġan saqsik fuq tlet kwistjonijiet. l ewwel ħaġa, l-efficienza tal-enerġija. Għanna il-miri tal-2020. Kif taħseb illi ħataħdem din bħala meċċej tal-Kunsil? U anka biex nirriflettu dan kollu fl-efficienza tal-enerġija fid-direttiva tal-effiċenza tal-enerġija. Umbat, tieni punt, anka fuq il-miri tal-ekonomija ċirkolari, taħsbu li nistaw naħdmu fuq li naqdu l-effiċenza tal-enerġija mal-indikaturi tas semestru Ewropew. Nafu illi il-riserva ta' stabilita tas-suq għandha żmien ta' tliet snin u kif qalu xi wħud mi kollegi. Inti tista' tikkonfermalna għal fatt illi din differenza mhux se tibqa' tiżisti għal din is-sistema sabiex tibda fl-2017. Grazzi ħafna tal-isforzi tagħkom. Grazzi. Is-Sur Faviero, mill-Liberali. Sur Ministru, dur il-pozizjoni tagħna fuq eh, politika ġdida tal-enerġija l-2030, il-Parlament Ewropew ivvota fuq il-tnaqqis ta' 40% tal-emissjonijiet tal-dioxidu tal-karbonju u li jkollna aktar enerġija tiġġedded u 40% aktar tal-effiċenza tal-enerġija. Jiena fil-fatt ir-rapporter tal-emissjonijiet tas CO2 fil-qasam tal-trasport marittimu u fl-introduzzjoni tijak tkellimt fuq it kabir Ma ninsewx illi meta nqisu il-sinjal qawwi politiku tal-parlament u meta qabluha mal-nuqqas ta' bizzjoni minna tal-Kommissjoni tista' tgħidilna forsi jekk il-Presidenza ixħad timbotta lill-Kommissjoni sabiex tilħaq mal-pozizjoni tal-Parlament. Grazzi. Fisem il-grupp tal-ħodor, Isri Taylor. Grazzi ħafna, President, u grazzi Ministru tal-introduzzjoni tijak jiena koqet naħseb fuq il-tkabbir u tkabbir li ma rridux naraw u li rajna imma huma l-imwiet tal-ċittadini eh, Ewropej minħabba tniġis fl-arja. Skont studju, 420.000 eh, ċittadin madwar l-Ewropa imutu fis-sena minħabba l-effetti ta' nġis tal-arja. Ovvjament, nittama li inti kol xokjat b'dan u taħseba wkoll bħali li mhijiex aċċettabbli. Jiena nixtieq nkun naf x'se tagħmel il-Presidenza Taljana sabiex niżguraw illi l-ambizzjonijiet ħajjiżdiedu fil-qasam tal-limiti tad-direttiva tal-limiti tal-emissjonijiet. Ma nafx jekk ħadd tkun favur illi sal-2025 ikolna il-limitu vinkolanti. Grazzi ħafna Sur Taylor. Issa għal PPE. Onorevoli Raghi. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Ministru, grazzi tal-li tkellimt dwar, dwar il-miri tal-Presidenza Taljana. U anka għall-ekonomija li hija ekoloġika. Jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq l-importanza li ikolna konsum ekoloġiku wkoll. Il-politika għandha wkoll tenfasizza il-promozzjoni tal-ħolqien tal-impjiegi meta nkunu qed u l-miri tal-protezzjoni tal-ambjent. Il-politiki tal-klima u tal-ambjent sfortunatament waslu għall-investimenti illi ma jwaslux għal impjiegi sostenibli Anzi, ħafna drabi dawn wasal għal kompaniji fallu minħabba il-politiki eh, tal-CO2, speċjalment f'dawk l-istati membri ġodda tal-Ewropa. Hemm ħafna sagrifiċċji. U dawn ma ġewx eh, kompensati minħabba dan il noqqas Minajr ftehim globali dawn is-sagrifiċċji ma waslux għal titjib. Nafu x'nu ma bixajiet. Waslu għall-importazzjoni u forsi anka kapaċitajiet li ħarġu il barra mill-Unjoni Ewropea minħabba disnexxija tal-karbonju, l-carbon leakage. Jekk ma bidlux il-politiki, missa kunu sostenibli minflok li nkunu qed nitkellmu fuq l-iskambju tal-emissjoni, forsi nistgħu nużaw il-riżorsi naturali b'mod iktar effiċjenti. U anka forsi jkollna materji primi, materja prima sabiex nużaw biex sabiex noħolqu aktar impjiegi. Mistoqsija oħra, Sur Ministru, jekk ma jimportax xtaqt insaqsi dwar, ix shale gas. Kif ħanipromovu dan il-shale gas? sa manka dwar ħabba dipendenza tal-enerġija. Grazzi ħafna. Naddu Sinjura Butala l-ewwel. Skużawni, ka' nisma bl-Svedis, nisma jtek xtejt. Grazzi, Ministru. Naħseb dak li qed inti kien verament interessanti. Kont kontenta ħafna meta smajtek titkellem dwar l-emissjonijiet li ġejjin mit-trasport fuq il-baħar. Jiena xadow rapporter ta' dan is-suġġett u għalhekk jiena ħa xi viċin magħkom sabiex inkun naf dak li qed jiġri. Semmejt ukoll il qatalima u semmettu li tkun importanti għall-Presidenza Taljana biex nagħmlu progress dan il-qasam. Iżda nixtieq ngħid ukoll il-votanti tal-Iżvezja illi l-Italjani verament qed jagħmlu sforz ġenwin sabiex l-Ewropa tkun minn ta' qoddim fil-bidla għal-ġidat kontra l-bidla fil-klima. Nixtieq insaqsi mistoqsija kif ħadd iżguraw illi l-għanijiet vinkolanti illi qed toħolqu. Xi livell ta' ambizzjoni qed qegħdin timmiraw għaliha? X'inhuma l-prijoritajiet tagħkom fisem l-Unjoni Ewropea sabiex is-summit morru għalih pożizzjoni qawwija kemm jista' jkun. Grazzi ħafna l-kollegi kollha li saqsew il-mistoqsijiet naddi il-kelma issa lill-Ministru forsi intik seba' jew tmien minuti għal din dawn tuġibit. Propjament għandi bżonn erba' sigħat imma naċċetta sfida li għamilt dla seba' tmien minuti. L-ewwel net tippermettuli Klim li l-mikrofonu l-interpretu mux qed jisma. Ikompli l-ministru. Permetti li Permettu li nibda b'dan il-punt. Jiena sodisfat ħafna għaliex qed inħoss li hemm konverġenza kbira fuq is-suġġett li jiena semmejt fid-diskors tiegħi taftuħ bħala punt ewlieni. Jiġifieri il-qabża kulturali, jiġifieri nagħmlu żvolta. Nimxu l-qoddim għal-bidla, ndaħlu l-kuntest ambjentali f'kuntest usa u nħarsu lejn l-ambjent mhux biss bħala l-problema imma bħala soluzzjoni tal-problemi ta' setturi oħrajn. Din hija l-bidla importanti li rridu, il-fatt li apprezzajna dawn l-affarijiet f'din l-istqarrija li għamilt fil-bidu twassanni biex naħseb li kemm il-Kunsilli kif ukoll il-Presidenza Taljana jistgħu jaħdmu fix-xhur li ġejjin fuq dan ir-rigward. Dan fiex isarraf? Dawn il-kunċetti fiex isarfu? Jekk tanalizzom sow, għax inkella jibqa' klim firaħ jekk jibqa' fuq l-iskaffa. Ħafna mis suġġetti li semmejtu llum fil-mistoqsijiet tagħkom jorbtu ma' dan il-kunċett kulturali li semmejt. Meta aħna nitkellmu dwar ekonomija ċirkolari, meta nitkellmu dwar użu effiċjenti ta' riżorsi, qegħdin nitkellmu propju dwar bidla tal-istruttura tal-ekonomija u din hija xi ħaġa storika biex bekk tkun għas-servizz tal-ambjent. Jiġifieri jiena nkun qed nagħmel ekonomija billi nżomm is-sistema ekonomika ekonomiku Tana jiġifieri niksbu l-profitt għaliex l-imprenditur għalhekk jidħol għax-xogħol biex jaqla profitt mhux kontra l-liġi dan wara kollox, imma hu ikun aħjar għalih l-imprenditur li jagħmel ekonomija ċirkolari għax dan ikun jista' ittaqqallu aktar għal-but u ikun jista fl-istess ħin itaffi l-tensjoni soċjali fuq territorji lokali. Ekonomija ċirkolari ġi tfisser? li tuża prodotti u materja prima li fit-tmim ta' ċiklu tal-ħajja tagħhom jew matul il-produzzjoni e waslu għal skart, skart ta' materjal li tista' tużah faqsma oħrajn. Jew inkella per eżempju tagħmel riċiklaġġ u għalhekk prodott fit-tmim ta' ċiklu tal-ħajja tiegħu jerġa' jintuża. Bekk nkunu tinbidlu l-istruttura tal-ekonomija tagħna minflok ekonomija orizzontali nħarsu lejn ekonomija ċirkolari. U dan narawh fl-oqsma ta' xogħol xi fisser dan. Id-design id-dizin pereżempju isir sistema produttiva ġdida, jiġifieri joħloq impjiegi ġodda, ikun hemm professjonijiet ġodda li joħolqu postijiet ta' xogħol. U l-istess fl-istess rigward huwa importanti Per eżempju, il-ftejm li qed innilħqu fuq il-klima u l-enerġija, dan kont qed ngħidu qabel. Jekk aħna rridu naslu tas-sow għal ftehim ambizzjuż, ifisser li aħna rridu nafsu fuq l-effiċenza tal-enerġija. Dawk x'inhu huma? Huma postijiet tax-xogħol. Apparti li nkun qed nirrispettaw l-ambjent fuq l-enerġija li tiġġedded. Aħna fl-Italja għandna mira ta' enerġija li tiġġedded għolja ħafna u dan fisser illi ħolqinna ħafna postijiet ta' xogħol anke fil-pajjiżi oħrajn Ewropej ġara hekk. U għalhekk huwa ċar li dan forsi huwa proċess li għaddej il qoddim u qed inkomplu nafsu fuqu, imma rridu nkunu konċi mija fil-mija dwar l-effett kulturali li hemm bżonn li jkun hemm. Naħseb għal xi mistoqsijiet u Eġibt, forsi ma mhux fid-dettall, permettu li ngħidilkom li dan ma kienx apposta, imma minħabba li ħinet jafas, iżda issa fuq riforma ta' l-ITS. L-iskambju tal-emissjonijiet kifet qabel dan huwa dokument ta' priorità fir rigward il-kalendarju naħseb li hemm iktar minn pajjiż wieħed li rrid jantiċipa il-kalendarju l-iskadenzi dan huwa importanti qed naħdmu għal dan l-għan. Min naħa internazzjonali imma mbagħad ġifieri tal-krediti irridu nivalutaw kollox ma kollox l-affarijiet skont ċirkostanzi ġenerali tar-riforma. Minna ħatana, aħna qegħdin sebajnejn għal possibiltajiet li hemm ma' restrizzjonijiet ta' dan it-tip ta' użu tal-kredita tal-ITS ma' rridux innafru l-imprenditori jew inkella inxeklu x'investimenti li jkunu saru sal-lum il-ġurnata iżda fuq dan is-suġġett li huwa importanti għall its imma japplika wkoll għall mistoqsijiet kollha marbuta mal-pakket tal-klima u l-enerġija jiena inħoss illi il-bilanċ ġust għandna nsibbuh fix-xhur li ġejjin billi jkun hemm negozjati għalila fejn nitlu għall-affarijiet bruħna u ġisimna hemm ħafna pajjiżi li għandhom targets inqas ambizzjużi huwa ċar li kemm il-darba kif jiġri kemm il-darba fl-Unjoni Ewropea irdu nfiġġu l-aqwa bilanċ. Fl-Italja ngħidu li l-aħjar huwa l-għadu ta' tajjeb. Imma meta nippruvaw nsibu soluzzjoni komuni bejn 28 stat membru ikonna nikkuntentaw bit-tajjeb. U għalhekk jien ħanajt il illum li ħanfittex l-aħjar imma forsi min jaf il-Kunsill ikun jista' jilħaq pożizzjoni tajba li ma tkunx l-aħjar waħda possibbli. Imma aħna tippruvaw niksbu bilanċ bejn 28 stat membru, ġifieri dan f f'moħħkom. Madana kollu irridu ntemmu dan il-proċess qabel il-konferenza ta' Lima, dik l-intenzjoni tagħna diġà bdejna naħdmu mis 17 ta' Ġunju fil-laqa ta' Milan. Fir-rigward il-bastijiet tal-plastik, dan huwa dokument li huwa għal-qalbna u nixtieq inten dan ġej. Aħna rridu mmexxu l qoddim dokument fuq il bastijiet tal-plastik għaliex aħna konċi mill-fatt li qegħdin nindirizzaw problema ambientali u mhux problema oħra. Il-bastijiet tal-plastik iniġsu, iniġsu l-ibħra tagħna U għalhekk il-punt ewlieni tagħna fl-approċċ tagħna għal dan id-dokument huwa il-naħa ambjentali. Aħna rridu nagħmlu passi ta' ġgant il-qoddim fuq dan ir-rigward rridu naħu bejn il-pajjiżi kollha u nafu li l-Parlament irid il-miri vinkolanti ħafna pajjiżi stati membri fil-Kunsill ma jridux f'miri vinkolanti u naħseb li jekk ikun ikun suċċess jekk sa semestru Ewropew naslu għad deċiżjoni fejn ikonna indikazzjoni minn naħa tal-Istati Membri kollha biex jonqos l-użu tal-bastijiet tal-plastik u biex dawk li iridu pal per eżempju fil-Maġġara fl-Italja u fl-Irlanda li saħan sitra inaħwom għal kollox. Fuq l-iskart diġa anticipajt dan il-punt qabel fil-diskors saftuħ, irridu naħdmu bin pen kbir u niċċaraw il-proposta biex bekk naslu f'Diċembru b'dibattitu politiku avvanzat fuq dan is-suġġett. Staqsawni li huma it-tlet targets ewlenin. prova nagħmel taqsira tagħhom. Il-ftehim ta' Ottubru fuq il-pakkett klima u enerġija sal-2030, jien irrid li dan ftehim ikun wieħed ambizzjuż għattu qabel u qed nirrepetih għaliex dan huwa priorità ċerta għalina. Fil-ftuħ qed li hemm xi ħaġa importanti għalija li hija l-governanza ġdida tal-Unjoni Ewropea li tħares lejn l-ambjent bħala parti integrali tal-ġestjoni tas-semestru Ewropew. Naħseb li dan ikun rebħa kbira kemm għall-Kunsill kif ukoll għall-Parlament Ewropew mod partikolari għal dan il-komitat. Identifikajt uħut mid-dokumenti, il-GMOs, il-baskit tal-plastik u, u l Naħseb li blajnuna ta'kom fuq dan il-xol nkunu nistaw namlu passi il-qoddim. U raġonevoli. Issa, fuq il-GMOs. Fuq il-GMOs tafu li fit 18 ta' ġunju il-Kummissjoni laħqet bil u aħna rridu naħdmu għal dan il-lan biex naslu għal ftejim issa minnaħa tagħna sa tmiem il-presidenza tagħna. Fuq l-interferenti endokrinali, l-endokrine disruptors, dan nħosli li huwa importanti ħafna, anke l kollega tiegħi Beatrice Lorenzin, il-kollega tiegħi li se warajja, qed nistennew il-proposta tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett u meta taslenna nibdew naħdmu u nxamru l-kmim fuq dan is-suġġett, fuq użu effiċjenti tar rizorsi jissa. U fuq il-miri tkellimna fid-dettall fil-laqgħa ta' Milan, u jiena nħoss illi dan għandu jkun għan politiku. Jiġifieri il-politika tiċċaqlaq fuq dan is-suġġett nistgħu saħan sitra naslu għad-definizzjoni ta' miri. Fuq dan il-punt mhux li stati membri kollha jaqblu, hemm ħafna xogħol xisir imma nittamaw li fix li ġejjin aħna naħdmu u naslu għal riżultat. U ikun importanti li naslu għal tejn tarġulija minn tal-inqas sal-8 ta' Ottubru. Jekk ħallejt xi mistoqsija minn ma tweġibx, ehm, skużawni, ma aktar diffiċli noqgħod mill-li nagħmel low levels. Grazzi. Naf li jgħid il-President diffiċli li twieġeb għasir żmien daqshekk u għalhekk ngħaddu issa brown diħor ta' mistoqsijiet, nibdew bil-PPE il-kollega Delay għal-mistoqsija tagħha. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de cet échange. Je serai Grazzi ħafna, grazzi Ministru ta' dan l-iskambju ta' opinjonijiet, mistoqsija li forsi diġà tqajmet dwar il-GMOs. Jiena nixtieq nenfasizza aktar fuq l-ekonomija ċirkolari u l-iker sostenibli il-ħela tal-iker, għanna nishtiqu li nikommetru ruħna lija. X'taħsbu intom? Ma nafx hekk forsi anka fuq il-dati ta' skadenza għall-ikel għall-ħaxix u l-frott forsi anke jkun hemm xi imperfezzjonijiet li jidru. Mbagħad hemm l-azzjoni Ewropea li forsi jittieħdu eh, prodotti mill-bdiewa li ma jistgħux jitpoġġew fuq ehm, fuq is-suq ordinarju ma jingħataw pereżempju l-organizzazzjonijiet ta' karità. <clears throat> X'beħsibkom tagħmlu anke fuq dan il-qasam nisa nagħmlu l-importazzjoni ta' prodotti irħas, pereżempju l-ħaxix, rridu naraw x'impatt se jkun hemm fuq it-ħul tal-bidja u anka l-kwalità tal-prodotti speċjalment dak li jibqgħu jintużawx. Issa Sir Lenin, Grupp Soċjalista. Ministru, inti kont parti mill-grupp tal-efficienza tal-enerġija, xogħol tajjeb ħafna, naħseb li qegħdin naħlu ħafna tnużawwiż materjal, nimmaġina li taqbel ma' dan, jiena inħeġġek sabiex tiddeċidi fuq mira. Kont qed tajt inti illi meta qed nitkellmu fuq il-klima u il-protezzjoni tal-materjali tal rrid ikollna miri speċifiċi inkella ma jernex nilqhom. It-tieni punt, il-font tal-klima ekoloġika għaddu vojt u nittamaw li l-Unjoni Ewropea ħadd poġġi l-flus fija. L-Italja edha taħseb sabiex tirranġa għal fondi ġodda. Ġermanja eh, wedet li ħatati 37 miljon euro l-Italja xtaq se tagħmel. <clears throat> Grazzi. Jitema kem għandi xawnek, mela naddi mill-ewel għal-grupp tal-ħodor. Suda Voslek. Mistoqsija għall-Ministru. It-nġis transkonfinali peress li għanna t-nġis tal-arja transkonfinali li għet jaffetwa l-ambjent, nishtiq najt illi għal numru ta' snin, iċ-ċittadini qed ikollhom anka tniġġis nġis minn refineries fil-Bosnia Herzegovina. U dan huwa minħabba l-modernizzazzjoni li dejjem qed tiġi post-post. Il-Bosnia Herzegovina wkoll qiegħda tippjana illi jkun hemm anka impjanti power stations tal-faham u għalhekk ħajfix kronka l-Kroazja. Il-Bosnia Herzegovina għada martifikaċ il-ftejim vinkolanti u forse allura inti tista' tgħidilna il-Kunsill u intom bħala Presidenza. X'għandkom xi tgħidu dwar din il-kwistjoni bejn stat membru u pajjiż li mhux qed fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Paolo Cissa. Le, mhux preżenti. Caputo. Grazie Presidente. Illus Grazie Presidente. Onorevole Ministro. Għandi mistoqsija specifika. Ġej minn territorju maruf sew fir-reġun tal-kampanja. Għanna 800-900 landfills illegali dak imsejħa terra dei foki fil-kampanja u inti xħat għamil f'dan is-semestru ħalli tfassal strateġija ta' interventi ta' rkupru tal-art illi jistaw jgħinu sabiex insibu tarf ta' din il-problema illi jissa għanda dimensjonijiet għanda dimensjonijiet gbar fartna u nemmen ukoll illi jista' qed mur anke lilin mill-frontieri ta' pajjiżna. Parola non ci sono in sala, quindi darei subito. Il-kollegi l-oħra mhumiex prezenti Mela, naddi l-kelma l-ura mill-ewwel lill-Ministru u mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għall-Ministru li jmiss. Grazzi. Grazzi ħafna. Użu effiċjenti tar rizorsi. Huwa suġġett tal-iskart tal-ikel. tal skart tal nikel li jorbot ma dan is-suġġett tal-użu effiċjenti tar rizorsi u jien pajt mistaġeb għaliex fl-Italja bdejna riċerka fuq dan is-suġġett u żewġ terzi mill-ċittadini Italjani ma kinux jorbtu dan is-suġġett mal-problemi tal-ambjent, kienu jorbtuh ma' problemi tal-ekonomija, ma' problemi tal-qasam iżda mhux ma' problemi ambjentali. U naħseb li hawnhekk għandna sfida kulturali oħra li nfemu lin nies li meta naħlu biċċa loqma ħobs nkunu qegħdin narmu r-rizorsi bħal meta naħlu l-ilma per eżempju, ġifiri n-qodu b'sebajnejn fuq dan is-suġġett anke bħala Kumitat tal-Ambjent. Jien nista' ngħidilkom li ser namlu laqa ta' livell oli l-24 ta' novembru fih dan is-semestru Ewropew speċifikament fuq dan is-suġġett. Naħseb li valla pena li namlu aktar analiżi dettaljata ta' dan is-suġġett għaliex nafu li wieħed mill-miżuri li rridu nwet u biex nelbu din il-problema li għanna dimna li hija dik li nrawmu kultura ambientali. Jekk indarru l-nies b'dan il-mod nkunu mixi fid-direzzjoni tajba, ma għandna bżonn iktar enerġija minn ħatana, jekk aħna ma nfornux ġenerazzjoni ta' nies li kollhom f'moħħhom l-ewwel qabel kollox l-ambjent, jiġifieri jkunu mal-min b'edukazzjoni qalila fuq l-ambjent u jkunu marfa dwar li huma l-problemi li aħna qegħdin naffaċċaw ħanibqa' warku btejna u qatt moħan umu fuq saqajna. Għalhekk rridu ġenerazzjoni li tirrispetta l-ambjent. Dan huwa suġġett li rridu naħdmu għatiħ fuqu fil-rigward il- Fil-rigward il-green food, aħna rridu naħdmu kemm fuq proġetti bilaterali kif ukoll fuq proġetti multilaterali kif dejjem għamilna u dejjem ħaramlu. Fuq il-GMOs qabel ma weġibx mod dettaljat u għalhekk nerġa' nitkellem fuq dan is-suġġett issa nixtieq inten bis-saħħa illi mill-jiem li ġejjin irridu naħdmu flimkien mal-Parlament biex insibu pożizzjoni komuni. U jiena ċert illi ħanaħdmu tajjeb mal-Onorevoli Ris li hija rapporter fuq dan fuq din il-miżura biex bekk insibu soluzzjoni konġunta. Fuq il-problemi l-oħrajn naf il-problema tal-kampanja, ir-reġun fl-Italja fejn qabdu l-skart, il u anke ħan naħdem flimkien mal-Ministru Lorenzin u l-Ministru Martin u et mill-bidunet li mus se nitkellem fuq suġġetti lokali għax jiena rappreżenta l-Kunsilla hawnhekk u mhux l-Italja. Grazzi tal-mistoqsijiet li għamiltu li u nittama li nista' nikollabora tajjeb magħkom f'dawn is-sitt xhur u qed ngħid mhux biss f'dawn is-sitt xhur għaliex naħseb kemm għalikom kif ukoll għalina għandna ħafna xogħol xisir ta' ħafna Ehm, diffikultajiet kbar imma li jistajati soddisfazzjon kemm li jenna kif ukoll l-olidna. Grazzi anke minna ħatana tal-li kon disponibli li ġejta unfostna u li ġejt bombardjat letteralment minn ħafna mistoqsijiet. Issa nieqfu ħames minuti jek ti permettuli biex nwassal il-Ministru ehm, Dijaw, għawn bħdejja sal-ħruċ un nati merħban b'ambat l-Ministru Lorenzin. Cari colleghi, Esis colleghi, jek Jobcom, sibu Postcom, sabiex nkunu nistaw inkomplu bil-laqa. Nibdow bittini smiħ tana, Kollegi, tajab wisq. Nistaw nibdow it-tieni smieħ tagħna. Nirringrazzja ovvjament lill-Ministru tas-Saħħa Taljana ħabiba tiegħi l-ewwel net Beatrice Lorenzin tal-li hija preżenti ġiet magħna hawnhekk fostna fil-kumitat wara l-ewwel smieħ li kellna tal-Ministru Galletti mill-kollegi kellna numru konsistenti ta' mistoqsijiet u għalhekk issa inti ser tgħaddi minn dan il-bombardament ta' mistoqsijiet. Fidejk issa biex tispjega li mumma l-prioritajiet tal-Presidenza Taljana u mbagħad nagħmlu żewġ rounds ta' mistoqsijiet fejn l-ewwel round ser jamluħ il-koordinaturi tal-gruppi jew min ikun kompetenti fuq dan is-suġġett fih dan il-gruppi u mbagħad it-tieni round ikun hemm mistoqsijiet mill-kollegi l-oħra tal-kumitat. Għalhekk nadilek minnu fiħ il-mikrofonu sabiex minnu fih tidħol fuq is-sugu tal-Presidenza Taljana u l-prioritajiet tagħha. President, membri onorevoli tal-Kumitat, huwa pjaċir bħala responsabbli tad-Dikasteru tas-Saħħa li ħajmexxi il-politiki tas-saħħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qed nippreżentaw hawnhekk flaqa tant importanti, f'kumitat tant importanti għal ħajja tal-Unjoni, il-programm tal-Presidenza Taljana. Ħnippruvaw nagħtu l-ikbar sforzi u nifukaw l-attivitajiet tagħna fl-erba xhur u nofs effettivi ta' xogħol li għandna dimna biex impoġġu sisin għal programm innovattiv għal ħames snin li jmiss. Nifakkar li fl-imkien mal-Italja għandna trio ġdid, l-Latvija, aħna u l-Lussemburgu li ser jimxu warajna fil-pala presidenza fil 18 xar li jmiss flimkien magħhom definixxejna programm komuni fejn aħna nafu li l-attività tal-Unjoni mhix attività ta' wieħed imma attività kontinwa ta' ħafna pajjiżi. Lan tal-Presidenza tagħna hija li nifaslu viżjoni ġdida maqbula tal-Unjoni Ewropea mirata lejn tkabbir, kompetittività, innovazzjoni u iktar integrata replejn iċ-ċittadini fil-qafas ta' reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-programm tagħna qed jipprova jindirizza setturi fondamentali kollha sistema tas-saħħa. Nibdew bil-programmar, prevenzjoni, imbagħad il-promozzjoni ta', ta stili ta' ħajja korretti, imbagħad nagħdu l-kura u s-saħħa u l-benessri tal-annimali. Nibdow bi dokumenti leġislattivi u kena wirt mill-Presidenza Greka dik ta' tamir mediku u tal-analiżi diagnostika in vitro li jiġu diskussi bħalissa. Il-Presidenza Taljana tixtieq taħdem fuq dawn iż-żewġ dokumenti u tkompli diskussjoni kostruttiva u tinvolvi bla dubju lill parlament u nippruvaw nelħu bekk kompromess mill-aktar fis possibbli u kemm jista' jkun maqbul fih dan il-Kunsill. Lan huwa li noħolqu sistema iktar effettiva u li tagħti iktar prestazzjoni u fl-istess ħin tippermetti iktar żvilupp tal-industrija Ewropea ta' dan is-settur li għal ċertu teknoloġiji bħal dawn hija għandha rwol mexxejn. Fi 18 u 19 ta' Deċembru għandna l-konferenza annwali fuq tamir mediku fejn fil-qasam tal-saħħambat il-presidenza temes l-ikbar importanza fuq żewġ proposti ta' regolament li qed jiġu miflija bħalissa mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew l-ewwel net reviżjoni tal-miżura relativa għal kontrolli uffiċjali fuq l-alf tal-annimali fejn ħanqisu li huma l-prodotti tal-ikel li jiklu l-annimali u anke dak li huwa indirettament marbut mal-katina tal-ikel tal-bidja. Anke nħarsu l-ħtieġa tal-ħidma sfiqa ta' suq intern bin trattament indaqs għall apparatur ekonomiċi kollha. Il-presidenza tqis pozittiv l-interventi li kien hemm fit-test flimkien mal-Kumitat Envi għaliex itejbu t-test kemm fuq il-livell tekniku kif ukoll politiku. Għal daqstant nħossu illi mill-iktar fis possibbli nibdow taħdidiet mal-Parlament Ewropew fid-dawl ta' tini qari bikri. Priorità oħra hija ġdida kontra l-frodi. Jiġifieri fid-dawl il-diskorsi preżenti fil-proposta ta' riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-kriżi tal-ikel, il-frodi tal-katina tal-ikel u l-kontroll tagħhom approvata Deċembru li għadda fil-sena 2013. Flimkien mal-Kommissjoni Ewropea nhar 23 u 24 ta' Ottubru f'Ruma ikun hemm konferenza internazzjonali fuq il-frodi tal-ikel biex bekk jiġu definiti l-istrateġiji li rridu nadottaw u nevolutaw li huma l-problemi f'dan is-settur. L-għana ħari huwa li nfasslu dokument konġunt u maqbul li iwassal biex il-Kunsill jippreżentah lilkom. Importanti wkoll huwa s-suġġett tal-ikel ġdid, novel foods, li wassal il-miżuri f'dan is-settur billi taffi u jarmonizza l-proċeduri attwali ta' autorizzazzjoni fid-dawl tal-iktar żviluppi reċenti tal-liġi Ewropea. Il-kontroll tal-konformità dawn ta' dawn il-miżuri għal katina tal-ikel kollha tal-bidja hija xaġa importanti li nistgħux naħarbu minnha. Id-disponibilità ta' elementi tas-saħħa siguri u li tista' tafda fuqhom hija importanti għall-benessri tal-bniedem u s-saħħa tal-bniedem. U għalhekk il-Kummissjoni tqis li hija pożittiva li jkun hemm entità ta' autorizzazzjoni ċentrali li marbuta mal l-istess EFSA. Lan huwa li naslu fuq bil fuq iż-żewġ miżuri. Anke jekk aħna konxi tal-fatt li l-pożizzjonijiet huma differenti fost l-istati membri fih dan il-Kunsill. Il-Presidenza Taljana għandha f'moħħa li temes importanza għat-tilqim fil-strateġija tas-saħħa pubblika. Tifli wkoll il-prospettiva ta' tilqim ġdid tara xinu ma sogri u anki mel pjani ta' tilqim ta' stati membri u t-isom kollha. Fost il-xogħol tal-Kunsill bdejna wkoll diskussjoni fuq test fuq it-tilqim fejn dawn huma l-istrument ewlieni kontra ħafna infezzjonijiet u mart u għandhom benefiċi diretti għal min jgħaddi minn dan it-talqim anki billi iħares u koll lil min mbagħad wara ma jkunx tlaqqam ġifir il-ġenerazzjoni ta' wara. Għal daqstant dan iwassal għal kura u prevenzjoni ta' mart simili. Qed nitkellmu dwar suġġett li minn dejjem jiġbet l-attenzjoni tal-Istati membri u tal-Kummissjoni It-tielet suġġett li għandu jkun parti mis-sisin għal proposta ta' konklużjonijiet hija dik tal-innovazzjoni terapeutika favur il-pazjent. Nifmu f'dan ir-rigward kemm l-innovazzjoni fis-settur tal-farmaceutika kif ukoll tat-tamir mediku flimkien mal-aspetti marbuta mal-medicina personalizzata u l-cost efficiency tal-prodotti farmaceutiċi il-proposta tal-farmaċi innovattivi pal per eżempju dik għal hepatitis kronika hija ta' tħassib għall awtoritajiet kollha tas-saħħa pubblika. Kenna mod li nindirizzaw dan is-suġġett kemm fil-Kunsill ta' 20 ta' Ġunju li għadda kif ukoll fuq livell tekniku. Is-suġġett ser ikun fil-qalba tal laq informali tal-Ministri ta' 22 u 23 ta' Settembru b'bażi tal-eżitu ta' din id-diskussjoni ħajkun fil-mira ta' proposta ta' konklużjonijiet u jgħati segwitu għall-indikazzjonijiet li ħarġu mill-żewġ kunsilli tas-saħħa li rrikmendaw li jkun hemm iktar rappreżentanza tas-saħħa fis-semestru Ewropew li l-Italja diġà bdiet imbagħad ħafna kollaborazzjoni sfiqa bil-Social Protection Committee biex bekk ikun hemm valutazzjoni konġunta mal-IGS, l-Annual Growth Survey u anki il-CSRs, rakkomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż biex bekk nkomplu x-xogħol tagħna mal-Presidenza tal-Futur kollegi rabta bejn is-saħħa u l-ekonomija ħarġet ċar u b'saħħitha minn naħa tal-Istati Membri kollha kif ukoll il-ħtieġa ħarġet ċara li nqisu l-saħħa bħala soġġett orizzontali u mhux spiża imma investiment għas-soċjetajiet tagħna. F'dak li għandu x'jaqsam il-kwalità u il-performance tal-sistemi tas-saħħa il performance tal sistemi tas saħħa aħna nappoġġaw l-isforz biex naslu għall-identifikazzjoni ta', identifikaturi biex bekk nkunu nistgħu nqablu il-prestazzjonijiet. Suġġetti importanti oħra ħajġu indirizzati fil-laqa tal-Ministri ta' Settembru fejn ħan indirizzaw it-tumuri u l-prevenzjoni tagħhom permezz ta' stil ta' ħajja korrett. Suġġett importanti ħafna tas saħħa pubblika meta nqisu l-tumuri flimkien mal-mart tal-qalb u tal -alp, Ehm, dem bl-ewwel kawża ta' Mart fl-Unjoni Ewropea. Fil-Presidenza Taljana lan huwa li nindirizzaw il-kuri terapeutiċi u paljattivi fejn l-ewwel net nagħtu importanza l-kura. Fir-rigward Chief Medical Officers ħajkun hemm laqa ta' dawn l-entitajiet biex jisu interessi oħrajn tal-presidenza, pal per eżempju il-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mart eh, tal respiratori u kardjoloġiċi is-saħħa pubblika fost l-oħrajn. L-ewwel konferenza tal-trimestri 2 3 ta' Ottubru f'Ruma ħatkun iddedikata s-saħħa tal-mara, s-saħħa tan-nisa, life course li huwa suġġett li huwa l-qalbi ħafna hemm bżonn li nagħtu privileġġ lil dawk l-interventi li waslu l-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-patoloġiji tipiċi tas skont is-sess li jkun hemm ħarsin tal-fertilità xira tal-maternità u tqala kif ukoll il-fażi l-iktar avanzata tal-ħajja li jaraw li hemm iktar nisa mill-irġiel li jkollhom problemi tas-saħħa u soċo tas-soċjali -so partikolari, u għalhekk irridu nirriflettu daqsxejn anki nagħmlu taħdidiet bejn l-istati membri biex inqisu s-saħħa tal-mara fil-fażijiet differenti tal-ħajja. L-erba' suġġetti huma dawn eh, stili ta' ħajja, b'attività fiżika, edukazzjoni sesswali biktar dettall fuq mart li jittieħed, saħħa ta' riproduzzjoni bil-tqala, qabel it-nissil u mart simili ieħor u mbagħad anke il-mart il-fertilità in vitro u anke mart onkoloġiku. Suġġett ieħor li huwa l-qalbi huwa dak tas-saħħa diġitali. Il-presidenza fil-7 u 8 ottubru qed torganizza laqa eh, fuq dan is-suġġett u ħajkolkom l-opportunità li żuru Ruma. Ħajkun hemm strateġija li tiġi sviluppata minnaħala tal-Istati membri kollha fir-rigward e-health u jiġu indirizzati il-medicina elettronika fejn imbagħad fit-23 sa 27 ta' Ottubru ħajġi indirizzat is-saħħa fil-Mediterran. Fil-presidenza nqisu li l-Mediterran huwa post fejn nistgħu nfaċilitaw l-integrazzjoni biex ikun hemm reġun b'saħħtu għani u b'saħħtu Daqstant għanna bżon strategiji kondivizi bejn l-Stati membri Ewropej għas-saħħa u l-kontroll tal-ajru. Għanna bżon politiki għal promozzjoni tas-saħħa fir-reġjun tal-Mediterran li tista' tkun xprun għall iżvilupp ekonomiku u soċjali u bekk kumbat tiffavorixxi stabilità u l-paċifikazzjoni f'mument ta' bidla kbira ekonomika, kulturali u soċjali u hija kwistjoni ewlienija tas-saħħa pubblika. It-3 ta' Novembru ħajkun hemm il-konferenza tal-kwalità u sikurezza u l-ispejjeż tal-kuri. Suġġett ewlieni tal-Presidenza tagħna li kifet ħan iddedikaw iktar minn inizjattiva waħda. Il-konferenza sindirizza il-problema billi żewweġ l-ħtiġijiet kliniċi u organizzattivi ma' effiċenza ekonomika. Din hija ħtieġa prioritarja s-saħħa pubblika kollha biex nkunu nistgħu nlaqgħu flimkien il-kwalità u l-kwantità tal-kuri. Suġġetti ieħor għal-qalbi huwa d-dimensja fejn fil-14 ta' Novembru f'Ruma ħajkun hemm konferenza ta' livell tekniku fuq dan is-suġġett. Id-dimensja, l-Alzheimer's huma importanti f'soċjetà dejjem tisxih u hija raba kawża ta' mwiet f'dawk li kollhom iktar minn 65 sena. Dan L-avveniment jista' jwassalna biex nirriflettu aktar u niddiskutu fuq l-istrateġiji li hemm fl-Ewropa u fl-Italja fl-ambitu tal-Alzheimer's biex bekk ninanalizzaw il-prospettivi ta' żvilupp fir-riċerka, prevenzjoni u kura u b'mod ġenerali qafas ta' promozzjoni tas-saħħa tal-anzjani. Il-Presidenza temes importanza kbira għal konferenza fuq il-ġlida tal-HIV u l-AIDS fir-rigward il regolamenti ta' Dublin u dan ser iseħ fi 27 u 28 ta' Novembru nar jum dini tal-HIV. L-AIDS rajna li bdejna niksbu naqra rebħiet matul is-snin u tejbet il-ħajja ta' dawk li għandhom l-HIV kważi b'livell indaqs l-ċittadini l-oħrajn, kolleta ta' ħajja dejjem aħjar. Dan kien possibbli grazzi għal prodotti farmaceutiċi ġodda, strateġija l-użu tagħhom u prevenzjoni ta' trasmissjoni ta' dan il-mart nridu nirriflettu fuq dawn is-soġġetti bis-siem tal-dinja tal-laqdiet irrappreżentata fuq livell internazzjonali u lokali. Fil-bekk rridu impenn kolleġali biex niġġieldu kontra din it-tip ta' mart tant gravi. L-4 u l-5 ta' Deċembru konferenza organizzata fil rigward il-Joint Action fil rigward il-professjoni tas saħħa ħanatu attenzjoni partikolari fuq il-pjanifikazzjoni ta' dawn it-tip ta' mestieri u anke biex ikun hemm pjattaforma ta' skambju u kollaborazzjoni. Venezia, il-16 u 18 ta' Deċembru ħajkun hemm is-saħħa, il-konferenza fuq is-saħħa ta' Zazah bejn l-10 u l-14 sena nafu li huma 27% tal-popolazzjoni dinjija u 75% tad-disturbi mentali tibda tara meta tala 25 sena. Naraw li dawn id-disturbi mentali jaffetwaw il- dawn iż-żaza meta jkunu qed jikbru sa kemm imbagħad jaslu għal ħajja adulta u bekk irridu li jkun hemm kontinwità tal-kuri. Suġġetti ieħor rilevanti ħafna l-presidenza huwa r-resistenza għal microbes. Għal daqstant 22 u 23 ta' Deċembru f'Ruma hemm konferenza fuq dan il-qasam. Dan ħan indirizzaw fil-qasam ta' saħħa waħda waħdanija fejn tħares il-saħħa ġenerali u anki s-saħħa veterinarja aħna għanna ħafna inter avvenimenti internazzjonali naħoddu b'sebajnejn fuqhom matul is-semestru tal-presidenza tagħna l-ewwel net tal-WHO fejn il-Presidenza Taljana ħatoq sebajnejn li toqgħod tikkolabora mal parlament Ewropew għaliex ir-rwol ta' kull leġislatur għandha importanza fondamentali biex tażel biex tażel tagħmel l-għażliet strateġiċi ta' 500 miljun ċittadin u konsumatur. Din hija okkażjoni tad-depa lina l-koll huwa parlament kważi mġedda tal-kollox li qed jindirizza staġun ġdid u għalhekk naħseb li flimkien nistgħu tassew niżdu ħabel wieħed infastu strateġiji importanti fil-qasam tas-saħħa għal ħames snin li jmiss. Jiena verament għandi għal qalbi li jkollna kollaborazzjoni, relazzjoni ta' kollaborazzjoni mal-Kommissjoni, mal-Kumitat kollu u l-Parlament in ġenerali biex nwittu triq għax-xogħol li jista' jagħti benefiċċju ċittadini kollha tagħna. Grazzi. Grazzi Ministru Lorenzin. U issa nibdow bl-ewwel round tal-koordinaturi jew min ħajtkellem fisem il-gruppi, fisem il-PPE, il-kollega Peterle. No? <laughs> okay. Eh, gospod predsednik, spoštovana gospa ministrica. Grazie ħafna, president. Onorevoli Ministru, kollegi, nawguralek. Tkellimt ħafna affarijiet f'dawn l għaxar minuti u tajjeb li naraw kawnek għattini mandatijak bħala Ministru ta' Saxħa. Tajjeb illi l-Italja edha tippromovi s-saħħa u l-prevenzjoni, speċjalment fuq il-stil ta' ħajja. Nittama li it-trio tkun tista' jkun hemm dan is-sens ta' kontinwità. Tajjeb li jkun hemm dipartiment sabiex nippromovu il-stil ta' ħajja tajba. Qed naraw li l-kanser u l-diabete qegħdin jiżdiedu fl-Ewropa u għalhekk irid ikun hemm aktar trattamenti preventivi li nippromovu s-saħħa dejjem tkun inkluża fir-riżoluzzjonijiet tagħna u fil-white papers iżda il-pazjenti dejjem qegħdin jiżdiedu. Mistoqsija tiegħi. X'inhu meħtieġ fl-opinjoni tiegħek naqdu il-komunità u il-metodu tal-gvern sabiex ikun aktar effiċenti f'dan il-qasam sabiex iċ-ċittadini kun jistgħu jindunaw bl-effett li jkun hemm anke fuq livell tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi nisimgħu il-saħħa hija taħt il-kompetu tal-istati membri iżda sfortunatament xejn ma jiġri. ċert illi minar ma bidlu issa it trattati ikun nistgħu nagħmlu ħafna iktar affarijiet ehm, għas-saħħa rridu nippromovu is-saħħa irridu mod ta' kif ehm, nimxu qoddim u eh, anka jitkellem favur dan kollu fuq livell tal-Kummissjoni. Inti taħseb li għana nimpenjaw ir-wieħna biex inżidu l-ammont mitli tal-5% fuq il-qasam ta' prevenzjoni il-Ministru Galletti għal illi l-ambjent jrid jiġi inkluż fis-semestru Ewropew. Iżda naħseb is-semestru Ewropew irid jinkludi wkoll is-saħħa għaliex dan huwa qasam importanti ħafna. Diġa ta' anke mal-Sur Juncker. Grazzi ħafna fisem Soċjalisti Sur Koter. Grazzi ħafna Ministru tal-preżentazzjoni tiegħek għandek ħafna xogħol x'tamel il qoddim ħafna konferenzi u għalek tajjeb illi il-Mart Genergy ħajkollhom ħaj titkellmu dwarhom. Issa l-mistoqsija tiegħi. Hemm strateġija wara din għaliex dan it-tip ta' Mart qegħdin isiru aktar frekwenti għaliex is-soċjetà tagħna wkoll qiegħda tixxih Punt disqajjem tajjeb ħafna, imma kif ħajjedħol ukoll fil-strateġija ġenerali? Issa l-apparat mediku. Meta ħajkolna il-pożizzjoni komuni mal-Kunsill u biex nagħmlu kien naħdmu fuq it-tieni qari, forsi inti tgħidilna xi ftit dwar dan. Issa, rezistenza antibiotika. Hemm numru ta' infezzjonijiet ġodda, u qegħdin jiżdiedu ħafna fl-Unjoni u għalek nishtiq nkun naf x'bessibkom tagħmlu intom. Eh, fl-erba' xhur nofsi fadal, x'qed tippjanaw. L-aħħar mhux inqas it titib Kien hemm provi kliniċi dwar l-awtorizzazzjoni. X'inhi l-istrateġija għat tam supervizjoni is-sistemi tas-saħħa forsi ħajaslu għall autorizzazzjoni tal-medicina u anka għal-TTIP, eh, jina għandi tħassib illi fil-konferenza ta' negozjaturi eh, ewleni ċertu standards ħajet naqsu imma oħrajn ħajet daħlu għanna standards eċċellenti fl-Unjoni Ewropea. Allura, forsi anka tkun xiltajba jekk intaħlu standards ġodda, ma u ovvjament l ar pozizjoni tkun jekk jitnaqsu l-standards. Grazzi, issa Signora Gerling għal-ICR. Grazzi, President, il-mistoqsija tijaj tkompli Missur Petalej. U għatkellem dwar il-problemi li għedin jizdietu bħal mart tal-kanċer Jiena nixtieq nitkellem fuq il-prevenzjoni ta' dan u fuq il-kwissjoni tal-saħħa ġenerali tal-persuni u anka fuq il-claims tas saħħa Għana tkellimna dwarhom dawn għal ħafna drabi. U dwar jekk għandix l-evalwazzjoni tajba, sistema jiex tajba, u dwar jekk għandix ħarsi tal-konsumatur kif suppost. L-idea ġenerali hija probabbli li le. Naf li hemm tħassib kbir fl-Italja għaliex ħdimt ma' nur ta' kollegi u rċivejna ħafna itri, speċjalment mill-Italja. U allura nafu il-Kommissjoni ovvjament tikkonferma dan. Ħajkolna reviżjoni fuq ir-regolament li ta' tibda fl-2015. Ma nafx jekk forsi għandkom xpjanijiet pala presidenza sabiex tibdew pala bażi ta' dan, forsi b'konferenza u anka xogħol eh, għar-relazzjoni pubbliku mal-pubbliku. Għaliex naħseb li din hija xogħol importanti ħafna u tkun interessanti ħafna l-konsumaturi tagħna. Fisem il-liberali, Sinjura Ris. Grazzi ħafna. Sur President, grazzi Ministru ta' din il-prezentazzjoni ta' Nzivja. Nishti eh, nkompli zaċ mistoqsijiet li għamilt sur Galetti iktar kmini. Huwa tkellem fuq l-ewwel mistoqsija ma mhux fuq tieni waħda, il-GMOs. Nistgħu nerġu nitkellmu aktar iktar tard din fuq drabi f'drabi oħra. <clears throat> Punt illi għankat tqajjem fil-kampanja elettorali il-ħela tal kell xet nejdu fuq dawn id-9 miljon tellallata ta' ikel moħlija. Qed naħsbu li forsi nimmodifikaw xi ftit il-leġiżlazzjoni tagħna tal-ittikketjar u forsi l-awtoritajiet nazzjonali jkun jistgħu iċaqalqu l-affarijiet. U anka forsi id dati ta' skadenza fuq l-ikel tagħna. Irtu konna forsi xi tip ta' regolamenti li ċittadini għandhom bżonn. Nixtieq anka Inkompli fuq il-punt li għajjem tinti fi skadenza tiegħek id-dimensja. Dan huwa punt partikolari. Aħna taħt il-Presidenza Franċiża wkoll konna minna ħafna xogħol dwar din għax kienet waħda mill-prijorità. U anka waqt il-programm Alkov li spiċċa fl-2013 sar ħafna xogħol speċjalment ma' assoċjazzjonijiet differenti u verament rridu nirringrazzjawhom għaliex eh, għandna l-ekka lura nagħtuhom aktar tweġibiet. Rridu niċċalqu mill-kliem għal fatti, rrid ikollna strateġija, għandna bżonn programm ġdid, il-kol għandna bżonn programm ġdid sabiex inkomplu namlu progress fuq dan il-qasam. Mela, biex nala. L-obezita. Din ma nsebuwiex fuq l-agenda, din hija waħda mill-ara affarijiet li għanna fis soċjetà palissa. Għanna bejn 10 u 15% li taffetwa l-budget tal-Istati Membri tagħna, in-nutrizzjoni qiegħda fuq il-programm tagħkom. Kif allura se taħsbu, kif se timmiraw fuq din il-kwistjoni tant diffiċli u qed taffettwa ħafna ħafna nies, speċjalment anke żgħażagħ. Grazzi. Issa fisem il-gwe. Signora Forenza, l-odwa tajba, Signora Ministru, biex tinna mill xi mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija dwar suġġett il-gżat qajjem fl-interventi ta' qabel tiegħi. In-negozjar dwar it-TTIP. Aħna bħala grupp fil-Parlament diġà u rejna illi aħna kontrieħ u rejna tħassib tagħna dak li huma t termini ta' dan in-negozjat. Nemmen il-gvern Taljan irrid isemma' leħnu irrid jitkellem dwar dan dwar ir-riski illi hemm marbuta ma' li liktar fis-suġġett ta' saħħa. Jiena smajt is-Sottosegretarju Gozzi jitkellem dwar it titib u nemmen illi il riski il-GMOs dak li huwa saħħa eh, marbuta mal-ikel, ir-riski huma kbar mhux ħażin nitlob li inti tatina l-fema tijak, l-opinjoni tijak bħala eh, ministru u anke bil-kapel tijak fil-presidenza taljana. L-inizjattiva jider mill-program ta'kom jider li emniqes, emniqes għal-garanzija sabiex wieħed item itqala b'mod volontarju f'sigurtà siħa. Sigurezza sħiħa. Fl-Italja spiss naraw li dan id-dritt ma, ma, ma jinatax u l-Presidenza Taljana kif fat intervjeni. Il-possibilità li wieħed jintervjeni fis suġġett tas saħħa tal-ħaddiema, nisa u rġiel, fl-Italja nafirda kbira. Għalli spiss eh, drittijiet ta' xogħol u ta' saħħa eh, ma tantx imorru tajjeb fl-imkien. Qed nirreferi għal l-ilva f'Taranto u il-Presidenza Taljana kif ħataqqat is-sostenibilità u l-kwalità meta għandna tnaqqis fuq bażi daqshekk regolari anke fis-suġġett tas saħħa għabbażi ta' trattati. Issa il-kollega u kien fi il-ħodu. Eh, Mr. Chair, and Grazzi, President nilqawk fil-Kumitat Ministru nistenew impensi mill mill-Presidenza Taljana u anka nilfokaw fuq is-saħħa u li konna ambjent mhuwiex totalment li ma jkunx tossiku. Nixtieq inkompli mal-mistoqsija tas-Sir Groter dwar l-apparat mediku. Aħna ħerqana sabiex naraw narawkom attivi din is-sena u hawnhekk nixtieq insemmi żewġ punti. Jiena ma rridx nidħol fil-istudju għaliex aħna rridu forsi l-approvazzjoni tas-suq. Imma nixtieq insaqsik, jekk inti ħat iżgura illi ir-riżultati mill-investigazzjonijiet kliniċi ħajsiru ehm, ħajsiru disponibbli pubblikament? Nafu li mill-provi kliniċi fil-farmaceutika jekk konna trasparenza hawnhekk u kunu nistgħu naċċertaw, hekk inkun qed nistgħu naċċertaw illi ħadd ma jkun qed jitħak bina. Nixtaq anke nsemmi TTIP. Aħna nafu illi il-provi kliniċi regolament tal-provi kliniċi qed naraw anke l-Istati Uniti jixtiequ jnaħħu din it-trasparenza u l-fatt li nkunu miftuħa u onesti. Tamma li namlu għek. Xi ħaġa wkoll il-marbuta mal mal-apparat mediku. Dan l-apparat dan ħajkunem hemm indiret indirett mal-ġisem tal-bniedem u dawn mandu jkollhom l-ebda sustanza eh, tossika sakemm ma jemx forsi ma jkunx hemm xi sostitut ieħor. Nista' nkompli nkompli fuq il-ġenetika differenti. Hemm ħafna oqsma tossiċi. Rridu nifukaw aktar dwarhom. Nafu kemm jista' jkun hemm ħsara fuq il-saħħa tal-bniedem. Għalhekk, il-mistoqsija tagħna tista' tiżguraw, tistgħu tiżguraw illi dawn il-katroġeniċi il-tossiċi kollha u il-sustanzi kollha mhux biss jitnaqsu imma jiġu evitati sabiex innaqsu um, dawn ir-riskju l-riskju fl-apparat mediku. Grazzi ħafna, Signor Alken. Grazzi, President. Ministru, bħalma għamilt qabel għal-Ministru Galletti għan proponi l-istess esperiment. Mistoqsija li mhix personali, imma ġiet imsawra minn uħut miċ ċittadini Italjani illi jiena qed nirrappreżentu hawnhekk. Esperiment ta' demokrazija diretta. Ma l-ewwel daqqa ta' tista' tidher mistoqsija lokali, b'interess lokali, iżda mhuwiex hekk. Għaliex jiena nifhem sew u naħder li ċittadini jina ġej mill-reġun tal-kampanja li semma kemm il-darba jina eċt f'post fejjem l-estrazzjoni ta' żejt bejn il-post fejjem l-ilva u il-kampanja, reġun tal-kampanja. Naħdem fis-settur tal-onkoloġija u ħdimt fis-settur tal-onkoloġija u għalhekk nafx qed ngħid. Mistoqsija tiegħi jekk inqisu il- situazzjoni mwera ambientali, bħal per eżempju fl-Ilva eh, tal-Italja, il-Kampanja, il-Valbacento, Basilicata, Sulċi f'Sardenja u l-Ex Kaffaro fi Brescia, apparti s-siti ta', ta landfills, inċeneraturi, fost l-oħrajn, minħabba l-Komissjoni fetta proċedura ta' ksur kontra l-Italja għaliex hija ma setax garantissi illi l-ilma eh, li jista' jinxtorob mhuwiex konformita ma' regolamenti Ewropej u fihom il-velenu u l-floru, xa tagħmel presidenza biex tnaqqas il-mart u t-tumuri? Inti suġġerej xi ħaġa. L-azzjoni li tippromuovi l stil ta' għajxien li kun tajba s-saxħa imma din hija xaġa ta' sew dajfa irdu neħu l-ewwel qabel kollox dak illi jikkawża it-tumuri u ma' l-miżuri li ħat tagħmel Presidenza Taljana ħalli ikun kopert 100% ta' territorju mhux biss nazzjonali imma anke Ewropew ta' reġistru ta' tumuri għaliex xorta ħażina fit-territorju tagħna il-baħ E, f'dak li huwa tumuri, reġistri ta' tumuri, hija xi ħaġa li twaħħaxna. Issa, x'ħat tagħmel presidenza Taljana ħalli twetta il-prinċipju Ewropew importanti ta' min inġess iħallas kemm fl-Italja kif ukoll fl-Ewropa b'mod ġenerali. Grazie, ringrazio i kollegi per le domande. Adesso passerei. Nirringrazzja lill kollegi għal mistoqsijiet tagħhom u sa ngħaddi l-kelma lill-Ministru Lorenzin illi eh, rajta tikteb il-ħin kollu u nittama illi tlaħħaq twieġeb fil-ħin illi għandha lokata liha. Kemm għandi ħin? Tgħid il-Ministru sebat minn minuti insomma ra kif ħadd irranġa. Jgħid il-President. Allora, per quanto riguarda eh, la prevenzione. Issa dwar il-prevenzjoni. Suġġett illi jolqot ħafna mid-domandi li għamiltu li jina konvinta illi il-prevenzjoni hija l-ewwel arma strateġika illi aħna għandna kontra il-mart kroniku li ma jittieħedx u anke kontra dak il-mart li jittieħed. Li ninvestu fuq il-prevenzjoni għandha tkun priorità għall-Istati membri u anke għall-Unjoni. Aħna ninvestu medja ta' 3% fil-prevenzjoni fil fil prevenzjoni illi jekk inqabluha mal-budget illi għandna e, huja ċifra li mhix biżejjed meta naraw il-ħtiġijiet illi aħna għandna. L-istudji xjentifiċi u l-osservazzjonijiet li saru f'dawn l-aħħar snin juru li l-maġġor parti tal-mart kroniku u mat li jittieħed u mhux ġej minħabba l-istil ta' ħajja żbaljat, l-ikel, it-tipjib, l-alkohol, l-użu ta' drogi u nuqqas ta' attività fiżika u ta' sport. Nafu kemm jista' jkollu effett fuq id-diabete eh, illi wieħed ikollu stil tajjeb ta' kif jgħix jikol aħjar u jagħmel għall-inqas 30 minuta ta' attività fiżika kull jum Għamilna kalkolu fl-Italja. Level, stil tajjeb ta' ħajja għal pazjent jista jifrankanna 3 biljun euro fis-sena f'termini ta' mediċini, ċifri kbar jekk Narawhom fil-kuntest ġenerali, bekk nemmen illi hija azzjoni ta' strateġija għall-Unjoni Ewropea kollha jekk aħna nibdew nitkellmu fuq il-prevenzjoni primarja u mbagħad il-prevenzjoni sekondarja ġifri l-screening li hija meħtieġa wkoll. Il-prevenzjoni jekk isuwa b'dan il-mod bħala element illi jolqotna f'bosta fażijiet ta' ħajjitna u bekk isir element orizzontali din tista' tkun tweġiba tassew sinifikattiva l problema ta' sostenibilità ta' sistemi tagħna. Minnaħa aħna għandna il-ħtieġa illi nirranġaw in-nuqqas ta' effiċjenzi fis sistemi ta' saħħa tagħna nagħmluhom kompetittivi minkejja illi r-riżorsi qed jispiċċaw, qed jonqsu, qed ikonna dejjem anqas dawn l-aħħar snin, imma minnaħa l-oħra rridu nżidu l-effiċenza mhux ser ikun bizzejiet illi nibbilanċaw l-effiċenza ma tnaqqis ta' rizorsi imma irridu bidla fl-istil ta' ħajja kif issir permess ta' azzjonijiet fuq il-livell ta' prevenzjoni. Tista' tagħmel ħafna l-Ewropa, titkellem fuċi waħda. Li wieħed juħsib tiegħu nnifsu għandu jsir ħaġa għandha ssir ħaġa kulturali. Fi responsabilità mhux biss ta' dak li jkun, imma anke soċjali u fil-fema tiegħi iva aħna għandna ninvestu f'dan ir-rigward li naddu mit-3% għal 5% huwa għan tassew kbir. Nemmen illi nistaw nibdew narblu naraw daqxej kif nistaw nilħqu din il-mira. Kelli mistoqsija ma nafx ta' minni ta' min kienet ir-rapport ta' saħħa mal-ekonomija u mhux biss il-suġġett tal-ambjent għandu ħafna dimensjonijiet, imma anke dak tas-saħħa. U palli kiku jisom l-istess ħaġa u għalek din dan huwa kumitat għall-ambjent u għas-saħħa u bir-raġun għaliex nafu li s-saħħa twassar għal benessri ta' dak li jkun illum nitkellmu dwar health and wealth. Is-saħħa u l-benessri pass il qudiem ma nitkellmux biss dwar il-mart di per se, imma irridu approċ differenti u li kollu aktar minn wiċ wieħed, aktar minn ġbija waħda, is-saħħa tal-annimali, dak li niklu, is-saħħa tal-artijiet tagħna, tal-arja tagħna, l-ambjent li aħna qegħdin ngħixu fih. Dan nagħmlu tal mod li jkun sostenibbli mal-produzzjoni tal-xogħol, tal-benessri, li aħna mdorrijin bih u l-koll nishtiqu li nejxu fih. Għanna teknoloġija ġdida li tista' tagħtina daqqatit abza kbira l qoddim anke fis-settur tal-mediċina, fis-settur tal-prevenzjoni, dawn huma elementi u għodot illi aħna bihom u, u lilhom għandna nużaw, għandna nisfruttaw. Is-suġġett liħor. Is-saħħa tal-bniedem. Suġġett tal-obeżità suġġett marbut għal darboħra mal-prevenzjoni. Jiena ma mevitajċ l-obezita l-iktar fost it-tfal għaliex naħsbu li mhijiex problema, anzi dan huwa fattur illi ifeċ minn prevenzjoni żbaljata. Jekk wieħed ikollu stil ta' għajxin tajjeb ikun qed jevita. Diġà prevenzjoni prevenzjoni titissir matul it-qala wieħed jarraf, jeduka, jinforma lill-lom fil-ġejjin, l-lom potenzjali u importanti illi wieħed jagħti stil ta' għajxin tajjeb diġa fl-ewwel snin tat-tarbija. Importanti l-mod ta' kif wieħed iredda li trabi għalhekk intom ħatiġu fruma u ħankunu nistgħu niddiskutu dawn is-suġġetti b'mod tekniku u nidħlu fid-dettall. Suġġetti ieħor li tqajjem dak ta' dimensja huwa minnu. Kien hemm il-pjan matul il-Presidenza Franċiża, pjan importanti aħna f'Ottubru f'Diċembru tiskuża ruha il-kellima matul il-ġett tminja diskutejna dwar strateġija globali dwar id-demenzja, hemm bżonn ta' linji gwida, ta' approċ u issa irdu naraw dak li qed toffrilna riċerka xjentifika, elementi ġodda, mediċini ġodda biex niġġieldu l-Alzheimer li hija pjaga pjaga għal xiren ta' snin li ġejjin, aħna jridu nisfruttaw u nattivaw il-pjanijiet kollha li għandna kemm il-punti vista soċo sanitarju kif ukoll il-punti vista tas-saħħa. Is-suġġett tal-TTIP, in-negozjati tat-TTIP, huwa suġġett tas-sew interessanti. In-negozjati, jiena bħala Ministru Italjana mort fin New York, u il-negozjati għandhom isiru għabbażi ta' xhieda xjentifika kif inu previst mill-bosta negozjati iġifirdu nżommu għolin l-standards eh, kwalitattivi tal-provi kliniċi tagħna u minħabba dawn l-standards il-prodotti Ewropej huma prodotti ta' kwalità għolja immens u ħanoqogħdu b'sebajnej għaliex is-saħħa ta' ċittadini tagħna huwa element illi ma nistawx nilabu bih. U dawn se jirġu evalwati u kol mill-lefsa. il ttip hija opportunità tajba mens u nemmen illi l-Ewropa Iva tista tilab din il-loba b'mod ta' sew kompetittiv u fuq l-istess livell. Quanto riguarda il-tema eh, degli Fil-rigward il-ħela tal-ikel, naħseb li dan huwa suġġett importanti u verament tal-qalbi. Jiena personalment indirizzajt din il-problema fil-Parlament Taljan għaliex fażi bħal din il-ħala tal-ikel hija xi ħaġa li etikament mhix sostenibbli aktar meta nqisu mbagħad kemm hemm żieda ta' faqar fil-popolazzjonijiet tagħna u nafu li l-Kummissjoni qiegħda taħdem biex ikun hemm itnaqqis tar regolament 178 tal-2002 biex bekk jintużaw ikel li xorta waħda jkun fihom il-karatteristiċi <coughs> ta' saħħa anki jekk minħabba raġunijiet ta' tqejjed fis-suq ikunu tnaħħow mis-suq. Din hija xi ħaġa li jridu niflu, xi ħaġa twali ħafna, mhux biss l istati Membri tagħna imma anke fih dan il-Kunsill Ewropew. tajtu n-mistaqsijiet mux ħazin u daqxejn tlift il-fil. Issa, medical devices jew le, najt xaħġa fuq resistenza tal- tal-antibiotiċi biex nibqgħu dejjem fil-qasam tal-prevenzjoni. F'Diċembru f'Ruma kien hemm laqa tal-, -tal GHSE fir-rigward ir-reżistenza tal-antibiotiċi fid-dinja li hija tbeżbiża ferm il-reżistenza tal- antibiotiċi edha tfeċ kull ma jmur, hija xi ħaġa li ndaxtaqsam mal-ikel, mal-bidja, mal mal-zo-teknija, u ma ħafna oqsma, għalhekk hemm bżonn pjanijiet ta' azzjoni biex nużaw b'mod xieraq l-antibiotiċi kif ukoll niżviluppaw l-innovazzjoni u teknoloġiji fl-isptarijiet tagħna biex bekk nkunu nistgħu niġġieldu l-ħolqien ta' viruses ġodda kif ukoll noħolqu inċentivi għall-innovazzjoni fis-settur tal-antibiotiċi. Jiġifieri kemm fir-rigward l-individwi kif ukoll l-annimali importanti li naġixxu, però hawnhekk huwa ambitu xieraq rridu nużaw dawn l-affarijiet meta jkun xira, jiġifieri nżommu mal-linji gwidi nazzjonali kif ukoll internazzjonali li jtuna daqqatid biex nimplementaw proċess importanti ferm għas sigurezza ta' nies li jkunu mordu imma anke importanti għas sigurtà tal-ikel. Fuq il-medical devices, il-tamir mediku. Dan huwa suġġett importanti ħafna, sensittiv, delikat, fejn hemm pożizzjonijiet Eh, kontroversjali ma tantx hemm qbil fejn kien hemm minnaħa tal-Kummissjoni ma kien hemm anke kritika kontra Kummissjoni. F'Settembru tal-2012, 26 ta' Settembru, kien hemm adozzjoni tal- direttiva tal-Tamir Mediku mill kunsillu l-Parlament. Il-Parlament valuta il-proposti fit-2 April tal-2014 f'żewġ qari fejn kien hemm 35 laqa tal-gruppi ta' ħidma fuq is-saħħa taħt il presidenza ċipriotta, irlandiża, Griga u Taljana fejn Litwana u Griga, skużawni, eh, fejn aħna qegħdin nivvalutaw tħol fis-seħħ ta' dan il-miżuri biex bekk insaħħu s-sikurezza tal-pazjent. Il-Presidenza Taljana għamlet ħafna xogħol fih dan il-Kunsill anke permezz tal-kontribut ta' gruppi tekniċi speċifiċi tafu li batna anke kwestjonarju li l-istati membri kollha fejn qed nistennew tweġibiet tekniċi immirati għazajna bħala metodu ta' ħidma il-kwestjonari u lan huwa li sa tmiem il-ħarifa nfasslu dokument li jkun jista' jiġi aċċettat mill-maġġoranza tal-Istati membri u jkun jista' jirrappreżenta l bil li nkunu l ħanna fiħdan il-Kunsill. Fiħdan il-Kunsil tas saħħa tal-20 ta' ġunju li għadu kem kienem, kien seħ, tamajna li noħol tmim dan il-dokument un temmu propju sa tmim il-presidenza taljana. Ġifri ħan niprofaw nġbdu ħabel wieħed biex niprofaw naslu għal kompromess biex bekna u lan li nigaranti ximbat dokument li naqblu fuq il-koll li garantixxi ovvjament is-sikurezza sikurezza aħjar għal-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad, il-mistoqsija li għandha x'taqsam mal-sustanzi tossiċi marbuta mal-tamir mediku, aħna nħossu illi il-tamir mediku m'għandux ikun fih sustanzi tossiċi ġeniċi, ġifiri, abdul kanċer u mutaġeniċi. Għaldaqstant, għankomplu naħlu analiżi dettaljata fil-laqa li jmiss fuq it-tamir mediku ta' settembru, li ser isseħ propju settembru. Tlift daqxejn il-fil, tlift ftit mill-mistoqsijiet, issa mistoqsija fuq trasparenza. Fil rigward l-isperimentazzjoni tal-provi kliniċi, il-test oriġinali tal-Kommissjoni kien jistipola l ħruġ ta' sistemi EU-DMED EU fejn ikun hemm il-produtturi ta' kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa ta' 8 u 9 ta' Lulju l-Presidenza Taljana mbagħad ippreżentat talba speċifika lill-Istati membri biex jisprimu ruhom fuq din il-proċedura informatika u talbet biex ikun hemm valutazzjoni tal-estensjoni ta' min jipproduċi dan it-tamir biex jagħti iktar data fuq din is-sistema. Jiġifieri, il-tarif kollu marbut ma' notifika l-iżvilupp l-andament, l-effetti um, eh, avversi, ecc. Ġifiri bħalissa għedin niflu l-affarijiet u naraw it-weġibiet li ħan irċivu fuq livell formali. Id-dejta mbagħad issir pubblika ovvjament. Kenna mistoqsija tuni l mistoqsijiet ma kelli wis mistoqsijiet u tlift il-fil fuq ċertu pajjiżi li jaqblu fejn ikun hemm l-awtorizzazzjoni qabel prodott jidħol fis-suq, fejn ikun hemm mekkaniżmu propju ta' skrutinju. Għad tamir l-iktar kritikus, jiġifieri dawk li jkunu tal-klassi ta' sogru t-numru tlieta, ma ħan valutaw mal-pajjiżi l-oħra kemm huwa meħtieġ jew le dan il-mekkaniżmu li jimxi qid fit ma' tamir ta' sogru għoli, speċjalment għal dawk l-entitajiet ta' notifika. Dan huwa punt importanti, tekniku ħafna fejn hemm affarijiet li diġà sibna tarfhom oħrajn qed nippruvaw insibu tarfhom b'mod kostruttiv u nittamaw illi insibu kompromiss xira. Jider jidir li li weġibt kważi kollox. U aħna nħossu li inti weġibt jgħid il-President Lavija li weġibt il-mistoqsijiet kollha. Issa naddu għat-tieni round u nibdow bil-PPS kollega Kovacek. Grazzi tal-li poġġejtu s-saħħa fosse il-prioritajiet tagħkom bħala Presidenza Taljana tkellem dwar stil ta' ħajja b'saħħtu, l-ambjent, strateġiji u teknoloġiji, punti kollha importanti anke biex ikun hemm aċċess indaqs għal kura tas-saħħa li tant nemżu importanza magħha. Ħafna pazjenti ma jkollhom dijanjosi fil-ħin u terapija xirqa fil-pajjiżi tagħhom. Aċċess limitat għal servizzi tal-kura tas-saħħa innaqsu il-possibilità ta' ixin ta' dak li jkun fil-ħajja u għalhekk waslu għall-immigrazzjoni tal-pazjenti lejn stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea fejn trattament mediku kun aħjar xi kultant isalvalhom setra ħajjithom. L-istess japplika l-professjonisti tal-qasam, tobba u infermiera li titilqu pajjiżhom għal ħajja aħjar. U għalhekk hija sfida lina. L-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea huma mħasbin għaliex il-problema hija iktar qalila fl-iktar pajjiżi ġodda Dan nistgħu naraw fil-CSRs adottati fil dan il-Kunsill fil-qafas tas-semestru Ewropew għall-2014. U naħseb li dan huwa strument tajjeb li l-kollega Peter Lesemma biex jimmotiva lil dawk l-istati membri biex jħeġġiġhom jagħmlu aktar fir-riforma tas-saħħa. Il-Kummissjoni u l-Parlament diġà talbu għal miżura fuq livell Ewropew. Il-mistoqsija tiegħi f'dan ir-rigward hija din. Il-Presidenza Taljana tixtieq tindirizza l-problema ta' diżugwaljanza tas-saħħa u ddaħħala fuq l-aġenda tal-Kunsill u tieni mistoqsija tiegħi din. X'id tippjana l-Presidenza bħala xogħol leġislattiv partikolarment fir-rigward id-direttiva ta' miżuri ta' trasparenza li jirregolaw il-prezzijiet ta' prodotti mediċi għall-użu uman u anke l-ambitu tal-sistema tal-assikurazzjoni tas-saħħa fis-saħħa pubblika. Grazzi, kollega Kovacek, sa' fisem l-SND, il-kollega Pavel Votz. Grazzi President. Signora Ministru, naħseb li għandi mistoqsija sempliċi pertinenti għal rata dejjem tiżdied ta' kanċer fl-Unjoni Ewropea. Huwa suġġett tal-interferenti endokrinali. Rridu kriterji li jisom ma kienux fuq id-dimnet fih dan il-Kunsill Ewropew Aħna rridu identifikazzjoni tal-interferenti endokrinali kien hemm abbozz li ġi propost iżda għadna ma sanna xej konkreta lissa m'hemmx xej speċifiku fir-rigward l-interferenti endokrinali. U għalhekk tista' tiddeskrivi iktar fid-dettall x'azzjonijiet konkreti lesti li taċċettaw xi tippjanaw f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Il-President. Grazzi, issa il-kollega Buzoj naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, għan nitkellem bl-Inglis. Grazzi, Ministru, il-diskors tijaj u marbut ma wieħed mill-leġizlazzjonijiet importanti ma blokkat palissa fil-Kunsill li huwa direttiva għal trasparenza tal-miżuri li jirregola l-prezzijiet tal-prodotti medicinali li semma il-kollega Kovacek ħdejja mhux biss għax abbozzajtu għal Kumitat Imko jew ġej minn pajjiż fejn din il-lista ma ġietx ġurnata mill-2008 għal hawn, imma x'nemmen li din id-direttiva twassal għal iktar ċarezza u disċiplina fil-proċess biex jiġu stabiliti l-prezzijiet u anke fil-proċess ta' taħita deċiżjonijiet fuq il-prodotti medicinali jekk jiġux inklużi jew le fil-lista ta' rimbors. Il-termini huma ċari, il-proċeduri huma aħjar, it-trasparenza żdiedet. Palma tafu, L-inizjattiva stajja blokkata fil-Kunsill u għalhekk ġentilment nistaqsik x'inhija l-pożizzjoni tal-Presidenza Taljana fuq din id-direttiva u jekk hix opinjoni pożittiva jekk huwa dan il-każ nistaqsukom tiżblokkaw il-pożizzjoni tal-Kunsill. Nawguralkom ħafna suċċess matul il-Presidenza Taljana u jiddispjaċjani jiddispjaċini li dalwaqt titlaq għall-aeroport biex taqbad l-aeroplan. Grazzi kollega Buzoj, issa l-kollega Caputo. Grazzi President, Ministru Gentili, l-għonet proset tal-rapport li tajtna tas sew eżustif u anki għal tweġibiet li ħagġuna l-koll bħala kollegi. U jien nistaqsik żewġ mistoqsijiet. Waħda minnhom għandax taqsam mar-riski li jiġu mill-Wi-Fi. Għaliex sorsi ġurnalistiċi dejjem iktar mxerda meta mqabbel ma' ħsieb xjentifiku li kien hemm qabel juru li meta tkun espost għal microwaves fuq livell baxx jista' jkun hemm effetti negattivi. Ma kienx hemm evidenza ċara, anzi kien hemm xejn ħiel fuq dokument ta' li kien meqjus top secret ta' 350 paġna, 105 609-04. Nafu li dan iwassal għal deformazzjonijiet fil-saħħa tal-bniedem. Nafu li s-saħħa hija prioritarja għal presidenza taljana kif għattenna inti u tixtieq tippromovi stili ta' ħajja b'saħħithom fejn ikun hemm prevenzjoni, speċjalment prevenzjoni tal-mart respiratorju u tal-kanċer. U għalhekk nistaqsik bħala Presidenza Taljana għandkom l-intenzjoni li xerdu din id-data jew forsi tkunu tistaw tifluhom ftit forsi intom intomx mitħlaf dwar dan u forsi tkunu tistaw tużawhom biex inħarsu is-saħħa tal-istati membri kollha ta' ċittadini kollha tal-Istati Membri kollha għandin il-problema li qegħdin jaffaċċaw. Mistoqsija l-oħra li diġà semmit qabel għandax taqsam mal-reġistru ta' tumuri. Il-Presidenza Taljana tħoss li se tista' tibda xi tip ta' armonizzazzjoni ta' reġistru ta' tumuri fiħdan l-Ewropa kollha meta nqisu li din hija aspett importanti anke għall prevenzjoni. Grazzi. Issa l-kollega Josef Arija. Mik joġbok. Grazzi President, Lodwa tajba Ministru, merħba u proset għad diskors tijak, Nkomple bl-Inglis. Recessjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea affettwat il-saħħa pubblika, speċjalment fil-pajjiżi mill-quta mill-kriżi, anki f'pajjiżi l-Portugal. Kien hemm rata dejjem tiżdied ta' mart li nxteret u inti semmejtu fir rigward il-mart mentali fejn kienet il raba kawża ta' mwiet. Kif kont qed ngħid brabta mal-ħajt mal-indikaturi tal-mart mentali kien hemm depressjoni, stress u ansjetà, speċjalment dawk ta' klassi soċjali baxxa. Imbagħad il-nefqa pubblika fl-istess ħin fuq il-kura tas-saħħa naqset minħabba s-sostenibilità finanzjarja pubblika. Sa dan it-tant rati ta' kofinanzjament li kellhom maħalsu l-utenti ta' servizzi tas saħħa żdied ferm u dan naqqas il-potenzjal żied il-potenzjal li jkun hemm diżugwaljanzi fis-servizz. U għalhekk il-Presidenza Taljana x'rwol għandha f'dawn l-isfidi? Qed tippjanaw li tieħdu azzjoni konkreta b'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà għall-iskambju tal-aqwa prassi bejn l istati membri għal ġestjoni effiċjenti ta' sistemi tas saħħa fir rigward il-prevenzjoni tal-mart u tixjih f'saħħet l-bniedem nafu li din hija kwestjoni taħra u importanti għalina. Grazzi. Grazzi il-kollega Gardini issa. Iva, grazzi ħafna, ħanżon fil-qosor għaliex tassow edna ħafna affarijiet. Nirringrazzja l-Ministru għal din il-laqa tal-li fostna, naħseb li dan huwa l-approċ li inti prezentajtinna l-lum huwa fiqbil maħna anke f'rigward li għattinna dak dwar l-uffiċju għal WHO li prezenta rapporti jew publikat wara l-5 tal-Lulju fuq il-Mart li ma jittiħiċ li ma jinxteriċ u għalek nafu li d-dejta hija allarmanti u Naqblu ma dan il-rapport u għalek il-prevenzjoni u l-istil ta' ħajja u ma l-punti li għanna nafsu xoltana u noqodu b'sebajnejn fuqhom. Bekk nkunu nistaw nalimitaw li dan il-mart ikompli jinxteret għaliex qed ikun wieħed mill-ewwel kawżi ta' mart imwiet etc. Naqbel miegħek fuq dan imma nixtieq nifhem tas-sew jekk hix priorità jew waħda mill-prioritajiet tal-Presidenza Taljana Jina huwa punt tal-qalbi ħafna tant li tantu minnu li jina rappresentajt il-punti vista tal-PPE fal-bufejra fuq dan is-suġġett. Jolqod suġġett li l-Parlament wera li kien għal qalbu ħafna fil-mandat li għadda direttiva fuq l-assistenza transkonfinali. Nafu li nibtet minn viżjoni li tħares il-qoddim, viżjoni li ridet tara l-possibilità li jkun hemm raġonevolezza tal-miżuri dan punti ħora l-qalbi fil rigward il-patt tas-saħħa li wasalt l-qoddim fl-Italja huwa rapport li wassal biex il-pajjiżi iż-żar jifrankaw il-flus li mhux bil-forsi li tikollhom ċentri għal mart rari u super speċjalizzati meta hemm din il-possibilità li niġbdu ħabel wieħed niġbru l-fondi u nużawhom il-kol fl-imkien u naħseb li seta tiġri anke f'Milan, tissemma f'Milan meta kien hemm il-laqa tal-Konsil tal-Ministri tal-Saħħa forsi hemm avveniment aħjar, imma jiena kienet ġin toġobni anke mal-membri l-oħrajn l-aktar attivi tal-Parlament Ewropew biex nifukaw tas fuq dan l-affarijiet u nerġgħu nniedu din id-direttiva minn ġdid, toġob ħafna l-Parlament, toġob ħafna l-ċittadini, imma tissir qed issib il-bsat infirrote u d-diffikultajiet. U forsi tkun ideja sabiħa li pajjiżi stess l-Italja issib triq il-qoddim u twettaq din id-direttiva li jena nħostija verament importanti. U tassew timxi fid-direzzjoni tajba. Grazzi. A te adesso la collega. Grazzi lilek, issa l-kollega Kinici. Grazzi President. Grazzi l-Onorevole Ministru għal prezentazzjoni bir-reqqa tagħha tal-programm tal-Presidenza Taljana dik li saħħa. Grazzi, grazzi tal-li weġibt mod tant dettaljat għal mistoqsijiet tagħna. Għandi mistoqsija li xtieq nagħmellek fuq suġġett illi inti diġà tkellimt fl-intervent ta' ftuħ tiegħek. F'Aprili għadda l-Parlament Ewropew infatti jikkonkluda l-ewwel qari dwar il-proposta ta' regolament tal-kontrolli uffiċjali fil-katina alimentari. Dossier komplikat iva imma importanti ferm ħalli garantixxi sikurezza tal-ikel tagħna. F'dan ir-rigward nixtieq nitlob il-Presidenza x'inizjattivi ħatwetta ħalli il-dossier jasal għand il-Kunsill fejn jidher illi palissa weħel u li ikunem kontrolli matul il-katina alimentari permess ta' standards komuni minimi. Nixtieq nitlob il-presidenza taħseb illi tista' issegwi l-pożizzjoni tal-Parlament illi talab eh, li jkun hemm frekwenzi minimi armonizzati fl-Ewropa kollha kemm hi. Issa il-kollega Evi. Grazzi. Jiena xtaqt nirreferi għal politika ta' austerità illi laqtu kol il-sistemi ta' saħħa u protezzjoni ta' saħħa ta' ċittadini Ewropej. Taqt nirreferi għal statistika illi tgħid illi hemm baħ fis-sistema ta' saħħa baħ dejjem jikber, diverġenza dejjem tikber bejn zoni onja u zoni mhux daqshekk sinjuri. Fl-Italja għanna bosta każijiet ta' ġestjoni ta' struttura ta' saħħa mod partikolari fil-Lombardija għaliex wieħed eh, jimmira aktar għal profit u mhux għal protezzjoni tas saħħa. Eh, għandu jkun dritt fundament huwa dritt fundamentali ta' kull ċittadin Taljan u Ewropew strutturi fil-pazjent isir il-klient. U s saħħa jkun eh, biss mudell ta' negozju li għallak il flus u jimlilek il but inti ħat indirizza l-kwistjoni tal-ħatrit politiċi tad diretturi ġenerali fis-settur tas-saħħa għaliex minħabba dawn hemm eh, sistema illi mhix kif suppost. Aħna naħsbu l-korruzzjoni qatt ma tista' timmina id-dritt tal-protezzjoni tas-saħħa u l-benestri tal-persuni e kif hemm miktub fil-Karta Trittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid ukoll u nfakkar l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej fejn għajm l abbosta ta' rizoluzzjoni stop vivisection nwafqu l vivisazzjoni u nixtieq jiva naħseb x'taħseb nixtieq nkun naf x'taħseb Presidenza Taljana dwar is-saħħa tal-annimali. L-aħħar interventi il-kollega Pilar Ayuso. Grazzi President, grazzi Ministru. għandi kumment fissem is sinjera Grostet illi kollin nistqarmakom jina naqbel miegħu ukoll. Għaddew ħames snin mir mindu il rapport dwar il-farmaceutika ġi adottat fl-Unjoni iżda qed naraw illi l-leġiżlazzjoni qed tiġi implementata mhux kullimkien fi Franza u l-Italja l-leġislazzjoni ġiet implementata deċiżjonijiet li ttieħdu għal raġunijiet budġetarji biss anke jekk hemm alternattivi oħra li jeżistu huma aċċessibbli għal pazjenti Taljani u Franċiżi. Din id-deċiżjoni li tħares biss neħira ser tistabilixxi preċedent perikolus u fil-verità se tkun sfida ġenwina sfida reali għal saħħa fl-Ewropa. Il-medicini għandhom jiġu użati biss għal anijiet terapeutiċi u użu estensiv li l-in mill-tqejjed fissu jista' jemmina is-saħħa tal-konsumaturi saħħa tal-pazjenti tagħna dan in-nuqqas ta' konformità mal l tal-Unjoni Ewropea minn l-Istati membri se jikkomprometti il-qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea u ser jillimita l-aċċess tal-pazjent għal mediċini partikolari u bekk irrażan il-possibilità tagħhom. Il-possibilità l-innovazzjoni u r-riċerka, il-mistoqsija tiegħi il-Presidenza Taljana ħasbet dwar il-protezzjoni tal-konsumatur li għandha tkun priorità ewlenija u jkollha linja ta' politika dawk li huma ksur tal-saħħa tal-pazjenti fl-istati membri fl-aħħar mhux l-inqas. L-Onorevoli Patricello. Imbagħad il-Ministru biex twieġeb. Grazzi Ministru, xtaqt nifraħlek għall-preżentazzjoni tiegħek naqbel maħħa l-iktar dwar l-ħtieġa li noħolqu strateġija ta' prevenzjoni armonizzata fost il-bosta pajjiżi membri. Imbagħad nixtieq nistaqsik, Onorevoli Ministru, mistoqsija. Kif se saħħu il-pjattaforma Ewropea dwar il-problema tal-mart rari l-ispejjeż soċjali għandhom effett fuq il-budgets hija problema li tolqod bosta pajjiżi. Issa mistoqsija purament Taljana. Taħseb għandek lan illi tirrevedi il-miżura restrittiva ta' pajjiżna dwar l-implementazzjoni ta' direttiva fuq l-esperimenti fuq l-annimali din it-trasposizzjoni l-Italja għamlita diffiċli jkun hemm riċerka fil-pajjiż tagħna. 97% tal-annimali Eh, fil-riċerka għandhom jaqsmu mal ġrieden u l-firin u mux ma' annimali gbar, iżda l-Italja għabda għabdet podġet il-kħat fuq l-istess keffa u assoċjat il-ġrieden u il-firin ma' annimali akbar. U dan qed jagħmel ostakli għar-riċerka fl-Italja l-intrapriżi kollha tal-farmaceutika l-industrija kollha għaliex il-mod ta' kif ġiet ta' kif kien hemm din it-trasposizzjoni qed toħloq u tista' toħloq problemi. Aspettiva ieħor semmitu l-kollega Gardini, id-direttiva eh, tas-saħħa transkonfinali. Ministru, taħseb illi hemm bżonn ta' armonizzazzjoni tas-sistema tal-tariffi ħalli it-turizmu eh, tas-saħħa ma jinbidilx minn opportunità għal xi ħaġa spekulattiva. Grazzi għallu. Donnu li ħadd iktar ma jixtieq jitkellem jitkellem, kull min kellu jitkellem, u issa ngħaddu l-kelma l onorevoli Ministru sabiex tkun tista' twieġeb għal mistoqsijiet kollha illi sarula sa fejn tlaħħaq. Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom u jkolli ngħid iva kollha għandhom x'jaqsmu ma l-attività tagħna Nibda bis-suġġett tal-assistenza transkonfinali. L-Italja diġa implementat id-direttiva transkonfinali din hija direttiva hija importanti għall istess kunċett tal-Ewropa. Id-direttiva l assistenza transkonfinali hija l-ewwel direttiva illi tiħossib il-persuni fl-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini, id-drittijiet mhux biss ekonomiċi tagħhom imma hija direttiva ta' welfare. U iva din tirrappreżenta xi ħaġa ġdida. Id-direttivi kollha illi għandhom livelloli ta' innovazzjoni għandhom jiġu implementati u għandhom jiġu segwiti. Din id-direttiva fiħdana għanda ċertu prerogativi ta' antibodies biex nsejħu l-omek. Skużawni jek qed nagħmel referenza tas-saħħa, imma għandha dawn l-antibodies biex ma tħallix direttiva tiġi użata bħala strument ta' turizmu tas saħħa jew inkella turizmu jew kella strument illi jixpruna l-ispekulazzjoni. Le, fija ħafna innovazzjoni. Timmaġina l-Unjoni Ewropea bħala post kbir, kontenitur kbir, fejn fih jista' jkun hemm eh, trials, il-mar trari, ċertu tip ta' patoloġiji fejn il-koll aħna fil-pajjiżi tagħna nafu illi hemmhekk irridu niffukaw ir-riċerka tagħna fuq livell nazzjonali nafu illi dwar ċertu provi, dwar ċertu trials, il-level nazzjonali mhuwiex bizzejet u għandna bżonn ta' għajnuniet internazzjonali jekk mhux globali. Għalhekk id-direttiva għandha potenzjal kbir ta' żvilupp, ta' riċerka u ta' garanzija għal ċittadini tagħna. Potenzjal għal potenzjal ta' kura ta' sew importanti. Irridu wkoll nevitaw li kunem hemm Eh, problemi ta' tariffi zejda, spekulazzjoni u turizmu tas saħħa F'Novembru aħna ħajkonna avveniment importanti dwar din id-direttiva tal-assistenza transkonfinali is-6 u 7 ta' Novembru minn għalija ħatkun Venezia, skużawni ma nistax norganizzaw f'Milan, imma ħan organizza Venezia fejn aħna irridu natu kemm jista' jkun importanza lil dan l-avveniment membri minnaħa tal-Kunsill u anke ħata tal-Parlament biex aħna niddiskutu dwar x'potenzjal hemm u kif nistgħu nimplementaw din id-direttiva bl-aħjar mod. Fis-6 u fis-7 ta' Novembru matul istess konferenza aħna ħan indirizzaw b'mod aktar komplessiv is-suġġett ta' tumuri Nistgħu nindirizzaw dan se nkunu nistgħu nindirizzaw dan is-suġġett ta' kura u prevenzjoni matul l-istess eh, jiem fejn ħankun għedin niddiskutu dwar id-direttiva l-assistenza transkonfinali. Issa. Dwar il-kwistjoni ta' tumuri saret li mistoqsija minn għalija. Skużawni ma ma nistax insiba il-mistoqsija ma ġara xejn. Naddu għal punt li jmiss issa niddiskutija wara. Dwar l-impatt ta' tumuri irridu niddiskutu dwar l-impatt fl-Ewropa u l-istrateġiji ta' bħalissa u anke fil ġejjeni għal prevenzjoni kif nevalwaw l-inizjattivi li diġa ġew adattati. Ħafna mwiet nistaw nevitaw. Irridu nevitaw il-pizzejiet, it-tipjib, l-użu eċċessiv ta' mluħa, xaħmijiet, naqsu nżidu l-attività fizika u nibdlu l-istil ta' għajxin. Irridu ninvestu fil-prevenzjoni prevenzjoni u nipromuovu ħajja attiva anke f'dik li għad-diagnosi. Edin naraw illi hemm bilanċ fl-aċċess għad-diagnosi minħabba l-kriżi kien hemm zbilanċi fl-aċċess għad-diagnosi u mhux biss għal-kura. Fl-istess waqt l-HPV per eżempju nasbu kol dwar xi kampanji ta' tlaqim, ta', ta telqim li nistaw namlu. Is-suġġett tal-innovazzjoni, sostenibilità, is-sostenibilità ma żomx biss mal-pjan. M'għandix taqsam biss mal-pjan ekonomiku imma anke mal sistema tas saħħa kifettilkom u l-kapacità tal-pajjiżi li jagħtu aċċess għall-innovazzjoni teknoloġika. Aħna matul il-laqan formali ħa niflu dan is-suġġett, suġġett kruċali għall-iżvilupp tal-politika tas-saħħa fis-snin li ġejjin għall-pajjiżi tagħna l-Unjoni Ewropea. Iżda, isimgħu nisew, suġġett kruċali wkoll għall kompetitività tal-Unjoni Ewropea. Is-sistema tas-saħħa għandha x'taqsam ukoll ma' sistemi l-oħra tal-iżvilupp u r-riċerka xjentifika għaliex il-kriżi tal-ekonomija apparti li naqset l-aċċess għad diagnosi u għal-kura waslet għal tnaqqis fl-investimenti fil-riċerka u fl-iżvilupp. Fil-laqan formali aħna għan diskutu propjament dwar dan x'inhuma l-istrateġiji possibbli biex inżidu ir-rata ta' innovazzjoni fis-sistemi tas-saħħa tagħna, fis-sistemi tar-riċerka tagħna biex niggarantixxu innovazzjoni liċ-ċittadini kollha tagħna. Minn din il-perspettiva aħna ta' bilħaq għandna xi ħaġa ġdida quddiemna, xi ħaġa storika l-Ewropa dejjem tat liċ-ċittadini tagħha minn mindu aħna naqadna minn mindu kenna dan il-perjodu ta' paċi, aħna dejjem garantejna li ċittadini tagħna li kollhom aċċess għal kuri kollha possibbli, aċċess għall innovazzjoni teknoloġika kollha kemm hi. Irdu nżommu dan l-standard oli, standard ta', kwalità, standard kulturali u standard ekonomiku wara kollox għall-Ewropa. Standard li garantixxi il-kompetittività il kompetittività vizavi il-pajizi BRICS u vizavi l-Istati Uniti u għalek l-insibu model ġdid ta' sviluppu ta' garanzija ta' għajnuna ta' innovazzjoni ta' aċċess għall innovazzjoni eh, lil kulħadd dan ser ikun iva suġġett li ħajġi indirizzat matul is-semestru u fil-laqa informali. Il-Presidenza Taljana ħejjiet dan il-proġett ta' konklużjoni, konklużjoni tal-Kunsill anke flimkien imkien mal anke grazzi għall-għajnuna tal-Kummissjoni. Kienet kollaborazzjoni ta' siwi u bekk sajna nixprunaw l-iżvilupp u niffaċilitaw il-progressi xjentifiċi biex nissodisfaw standards xirqa ta' regolamentazzjoni u inħaffu l-aċċess tal-pazjenti għal terapija promettenti u li jistaw jiġu appoġġati mis-sistemi tas saħħa fl-Unjoni Ewropea. Aspetti oħra importanti li tqajjem kien dak dwar it-trasparenza. Id-direttiva għat trasparenza u il-prezzijiet. Direttiva sew importanti illi tistabilixxi ċertu rekwiżiti minimi proċedurali u tiggarantixxi it-trasparenza ta' miżuri nazzjonali fil istipular tal-prezzijiet u kol ir-rimbors. Tiffavorixxi aċċess aktar malaja għas-suq u l-iżvilupp tal-mediċini. Kif tafu f'din id-direttiva kien hemm elementi illi kienu elementi li dwarhom ma kienx hemm qbil fost l-istati membri. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu anke fid-dawl ta' l-eżitu tal-aħħar laqa tal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill Ewropew qegħdin nistennew id-dokument tal-pożizzjonijiet tal-istati membri u rridu naraw x'numa l-pożizzjonijiet illi mhumiex l-istess ħalli insibu kemm jista' jkun pożizzjoni komuni fost l-istati. Iġifieri, inżommu del pożizzjoni ta' kawtela li ġiet espressa sissa imma namlu progress f'dan l-abbozz ta' direttiva. Il-ħtieġa ta' reviżjoni ta' direttiva attwali qed tasal f'waqt tassew kritiku marbut mal-proċess ta' definizzjoni tal-prezzijiet għal rimbors tal-mediċini fejn għanna l-problema tal-mediċini għal hepatitis C. Dan jista' jurina li s-situazzjoni hija waħda drammatika għanna problemi ġodda illi feġġew u għana ħan nipruvaw insibu soluzzjoni komuni kemm jista' jkun il-mistoqsija dwar l-esperimenti, l-esperimenti fuq l-annimali. Il-miżura Iva għandha x'taqsam mal-mistoqsija dwar stop għal vivisezzjoni aħna rridu li l-annimali ma jbatux meta jisiru l-om jisiru fuqhom esperimenti. Il-kola minna biċċa xogħol tajba u hemm diskussjoni ta' sew mqanqala. Il-mistoqsija dwar l-off-labeling, aħna naħsbu illi irridu nsegu l-standards illi podġu l ewwel qabel kollox is-sikurezza taċ-ċittadini, is-sikurezza hija lan ewlieni tagħna, kemm bħala presidenza kif ukoll pali fuq termin individwali bħala ministru. Naturalment l-istati membri jistaw jattivaw l-off labels meta huma iħarsu termini ta' sikurezza u jistaw jibdew proċeduri innovativi dak li huma esperimenti kliniċi. Il-presidenza għanda ir-rieda kollha, għanda l-interess kollu illi tpoġġi l-ewwel qabel kollox is-sikurezza tal-pazjenti u tal-ċittadini. Il-mistoqsija tal-Onorevoli Kinniċi. Il-Presidenza taf illi iċ-ċittadini jinteressom eh, suġġett tas sigurezza alimentari u il-katina tal-ikel kolla kemmi. Importanti li konna leġislazzjoni koerenti bil-livelli għolja ta' sikurezza. Iżda dan mhux biżżejjed jekk ma jkollniex standards ta' kontroll u ta' kontrolli u għatta kontrolli stipulati għabbażi tal-evaluazzjoni ta' riskju. Il-prodotti jiġu pontġija fis-suq fin Ewropea kollha u esportati u għalhekk biex ma jkunx hemm xkiel fis-suq il-pajjiżi jridu jagħmlu l-istess tip ta' kontrolli u anke biex nevitaw problemi ta' kompetittività. Aħna ħanippruvaw niksbu bil fuq livell tal-Kunsill anke jekk il-pożizzjonijiet mhumiex l-istess. Nemmen illi s-suġġett ta' sikurezza tal-ikel huwa suġġett importanti, suġġett validu illi huwa l-qalb kulħadd Umbat irridu niprofaw naraw kif nistaw narmonizzaw il-pożizzjonijiet differenti kollha. Spiċċajt, nispiċċaw nek. Grazie, permettetemi a nome di tutti di ringraziare. Grazie, fisem kulħadd nixtieq nirringrazzja lill ministru Lorenzin, il-Presidenza tal-Kunsil, Presidenza Taljana, għaliex kienet lesta illi twieġeb il-mistoqsijiet illi aħna għamilnila nrotħaj lil kulħadd untemmu hawnhekk il-laqa tal-kumitat tagħna għada għandna l-laqa tal-koordinaturi. Fit-3 ta' Settembru matul il-jum kollu se jkollna laqa li jmes tal-kumitat. Nirringrazzjakom u nixtieqilkom il-lejla tajba.